Chers collègues. Aziz kollegi. Eżis kollegi l-odwa tajba għal darboħra. Nous avons le plaisir. Euh, Wa pjaċir tana li nilqgħu hawnhekk fosna Carmen Uvella, il-Kummissarju tana. Ewwel net. Nixtieq nirringrazzjah tal-li jaċċetta illi ġi hawnhekk fosna biex ikun dan iskambju ta' femmit fuq dan id-dossiers li huma għaddejjin, li għandhom ġejjin, hemm ħafna. Kormen Novella ser eh, għalina wa pjaċi kbir li li wieġa pal mistoqsijiet kollha tijaw taħkom. Mela qabel ma nadilu l-kelma, ngħid li jiena tassew ħadd gost naħdem miegħu fil-Kommissjoni Ewropea naħseb li importanti ħafna li jkun hawnhekk postna ta' spiss u nirringrazzja wkoll il-William, il-responsabbli tal-kabinet u anki Digi Mare unne, il-Shadows, għax eh, għawne għandkom u dimkom il-setat kolla ta' wara l-Komitat t-teċu dal ambjent illi għandu xaqsu ma' Karmenu sawa. Mela Karmenu, ħanħalli fidejk? Nilqak għal dawnek għal darbohra unek fosna. Thank you very much. Eh. Grazie ħafna, Sur President, Salan membri onorevoli tal-Kumitat tas-Sajt nixtieq innawguralkom l-odwa tajba. Jien ukoll kuntent ħafna li naqat mal-kumitat tagħkom sabiex inkunu nistgħu niddiskutu il-files li qed naħdmu fuqhom fuqhom u biex naqsam magħkom ukoll il-prijoritajiet politiċi tagħna għall-2016. Aħna illum qegħdin niltaqgħu bħala parti mid-dialogu strutturat Iżda jiena nħoss li għandna dialogu kontinwu, speċjalment mal-President, bħalma rajtu il-bib tiegħi ilu miftuħ minn mindu ħadd il-kariga u jiena kelli l-pjaċir niltaqa' magħkom ma' ħafna minnkom fuq bażi regolari u nixtieq li nkomplu mixin hekk. Għalhekk ħanibda b'dak li jiena nemmen li rnexxinha niksbu sissa. Ir-riforma ta' CFP, ġviri politika komuni għas-sajt, daħlet fis-seħ biss sentejn ilu u wittiet it-triq sabiex is-sajt tagħna jkun aktar sostenibbli. Aħna kellna bidu impressjonanti, rnexxinna eh, naddu numru ta' sajdiet differenti għal livelli tal-MSY kif ukoll nimxu qudiem bl-obbligi tal-ħadd. Dawn huma żewġ elementi kritiċi għas-suċċess tal-politika. Għamilna wkoll passi sinifikanti fuq ir-reġjonalizzazzjoni fuq pariri xjentifiki intejba kif ukoll l-ippjanar multjanwali. Dan kollu jfisser ibra aktar f'saħħithom kif ukoll industri assajt aktar b'saħħithom ukoll fl-Ewropa kollha kemmi. Dan l-aħħar punt qed imresqu mal-kuntatti kollha ta' rappreżentanti ma' rappreżentanti tal-industrija li kolli, kemm jekk fi Brussell kif ukoll fl-istati membri. Fil-fatt jiena dedikajt numru tal-qat mas settur tas-sajt waqt kważi iż-żjarat kollha tiegħi fl-istati membri u jina ninsisti li nisma l-opinjonijiet ta' dawk kollha involuti. Jiġifieri eh, sajjieda fuq skala żgħira, sajjieda rekreazzjonali, produtturi tal-akwakultura, l-industrija fuq skala ikbar, proċessuri, ecc. U jina nixtieq naħdem aktar mill-viċin ma' sajjieda fuq skala żgħira fil ġejjini Għalek jena nishtiq nitlob lajnuna ta'kom sabiex l-leħen tagħhom jinstema aħjar u ma għandhom interess ewlieni u rwol importanti fil-ġestjoni sostenibli tas-sajt. Iżda, il-ibħra f'saħħithom mhumiex importanti biss għas sajda tagħna. Ġviri, l-libħra f'saħħithom mhumiex importanti biss s sajjeda tagħna huma wkoll il-bażi ta' tkabbir għal partijiet oħra tal-ekonomija blu tagħna, inkluż l-akwakultura, turizmu kustali, enerġija u tal-oċeani jew inkella il-bioteknoloġija marina. Bħalma tafu jiena impenjat sabiex nipromuovi l-ekonomija l-blu u jiena verament nixtieq nisma' l-opinjonijiet tagħkom fuq kif nistgħu nagħmlu dan bl-aħjar mod U għawek maħniex qed nitkellmu biss dwar it kabir blu sostenibli fl-Unjoni Ewropea imma anka barra mill-Unjoni Ewropea. Sabiex it kabir blu ikun sostenibli fuq livell globali, għanna bżon gvernanza internazzjonali tal-oċeani effettiva, għanna bżon implementazzjoni strumenti u istituzzjonijiet effettivi. Assajt dan ifisser, per eżempju, li intejbu il-mod kif jaħdmu l-RFMOs, nipromuovu ratifika tal-miżuri tal-istat tal-port jew ikella nistabilixxu rekord globali tal-bastimenti tas-sajt. Aktar tard din is-sena ħankun qed nipproponi inizjattiva ġdida fuq eh, l-formazzjoni tal-gvernanza internazzjonali tal-oċeani u jien qed nistenna li nisma' l-kontribuzzjonijiet tagħkom u għadċar li għaw momentum globali ġdid ta' sostenibilità mill-adozzjoni tal-SDGs sena li għaddiet, inkluż mod eh, speċifiku il-mira 14 li hija dedikata biss għall-oċjani. Is-servizzi tiegħi qegħdin jikkontribwixxu għal riflessjoni kontinwa fiħdan il-Kummissjoni fuq l-implementazzjoni ta' dawn l-SDGs, Sustainable Development Goals. Sur President, jek tippermettili, issa nixtieq nikkummenta f'aktar dettal fuq xi inizjattivi speċifiċi li għaddejjin bħalissa u li huma ippjanati. Għalek, nixtieq nibda eh, b'kummenta eh, tifħid l-rapporter Sur Valeza kif ukoll l shadow rapporters fuq il-ftejim li rnexxinna nilħu fuq il-pjan multi annwali għas-sajt tal-Baltiku. Dan il-ftejim ġi bħala riżultat ta' snin ta' ħidma bla edha u determinazzjoni. Ir-riżultat ta' negozjati hija ġusta u bilanċata. Issa ħna għanna strument effettiv ħafna għal dawk li jagħmlu ġestjoni tas sajt u dan ħaj kontribwixxi bis-saħħa għal kisma tal-għanijiet tas-CFP. B'importanza indaqs, Din l-odda il-ġdida se tippermetti li innidu pjanijiet oħra fil-ġejna qarib għal sajdiet oħra u baċiri tal-ibħra oħra. Waqt li aħna kellna nistennew għal dan il-ftejm sabiex nkunu nistgħu nipproponu prinċipji simili oħra postijiet oħra, aħna qegħdin issa nippjanaw li naċċeleraw il-ħidma tagħna fuq l-adozzjoni ta' pjanijiet għal baċiri oħra tal-baħar inkluż il-Mediterran eh, fi xhur u għasra d-dieħla, fi xhur li ġejn u għasra d-dieħla. Ix-xar li għadda jiena proponejt proposta għal miżuri tekniċi l-ġodda din mhijiex biss importanti ħafna għall implementazzjoni b'suċċess tas CFP, imma hija wkoll eżempju importanti tal-impenn tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm regolamentazzjoni aħjar. Aħna nixtiequ li regoli jkun jistgħu jiġu miftema jkunu aktar sempliċi. Regoli li ma jistawx jiġu infurzati għandhom jiġu eliminati partikolarment inċentivi kontra selettività. Għalhekk aħna kellna nissimplifikaw ir-regoli tagħna fuq id-daqs. fuq id-daqs tal-malja u aħna innatfu l luq ta' ċertu zoni b'mod superflu ċertu restrizzjonijiet u aħna nġibu flimkien il- il-miżuri tekniċi eżistenti li huma mifruxa mingħajr ma nbidluhom fis-sustanza. U emmin saqsa, għalfejn ma nibdewx mod ġdid li l-obligi tal ħat ikun biżejjed inċentiv għal eh, sajt selettiv. It-tabla raza ma tkunx Eh, approċ responsabli, regoli bażiċi jibqaw essenzjali sabiex inħarsu il-ħut żgħir u ġovanili biex nimminamizzaw l-impatti negattivi tas-sajt fuq l-ekosistema u sabiex ikun hemm stokkijiet f'saħħithom u industrija f'saħħitha ma nistgħux ipoġġu responsabilità u l-pis kollu fuq l-obbligu tal-ħadd hemm bżonn li nżommu l-istandards ta' konservazzjoni. Għalhekk aħna b'mod ġenerali nżommu d-dispożizzjonijiet u regoli eżistenti. Iżda, Hemm bżonn li norganizzawhom mill-ġdid mod drastiku li simplifikawhom kif ukoll intejbu konsistenza interna. Il-proposta hija dwar il-bidla fil-gvernanza. Nifukaw fuq kif il-miżuri jistgħu jiġu żviluppati, adattati u adottati fil-ġejjieni u dan permezz tar-reġjonalizzazzjoni. Aħna l-reġuni natuhom vuċi ikbar fil-ġestjoni ta' kuljum tas sajt Il-partijiet interessati kif ukoll l-Stati membri jistgħu jiżviluppaw suġġerimenti għal regoli li huma jikkunsidraw li huma meħtieġa u adegwati għas sitwazzjoni reġjonali. Ir-reġjonalizzazzjoni hija ewlenija fis-CFP l-ġdida u din il-proposta se tiffaċilita bil-kbir iċċaqliqha f'dik id-direzzjoni. Iżda, irrid nenfasizza li ħatibqa' ir-rwol Tana, ġviri aħna u intom ukoll, ġifieri ġviri rwol tagħna fi Brussell li nagħmlu studju dettaljat ta' kull rakkomandazzjoni reġjonali meta mqabbel mal-standards u l-miri ta' konservazzjoni tagħna, bħal per eżempju aktar sajt selettiv u inqas qabdiet mhux mixtieqa u għadu ir-rwol tagħna sabiex nassiguraw li l-kundizzjonijiet ikunu daqs għas-sajjida kollha u l-proposta tinkludi dan. Issa qed nifhem li Ernesto Penas ħajkun qed jagħti lill-kumitat preżentazzjoni aktar iddettaljata fuq din il-proposta. Għalhekk nixtieq nenfasizza sempliċiment li din il-proposta hija priorità se timmodernizza il-CFP u ġara taħdem fil-partijiet differenti tagħha. Jekk aħniex qed nitkellmu fuq l-obbligu tal-ħadd, il-ħarsin tal-istokkijiet u tal-ekosistema, l-approċċ reġjonalizzat għal-ġestjoni, kif ukoll li eh, ninvolvu l-industrija. Aħna qed nieħdu pass kbir sabiex ikonna ġestjoni soda u flessibli fuq meda twila ta' żmien tal-miżuri tekniċi u l-implementazzjoni tas CFP. U jiena qed nistenna bil-ħerqa li naħdmu flimkien sabiex dan fil-fatt iseħħ l-implementazzjoni tal-obbligu tal-ħadd. Ħafna sar diġà minn meta il-sajt pelagiċi u baltiċi eh, iddaħlu taħt l-obbligu tal-ħadd sena li għaddiet fil-2015. Fir-reġjuni kollha il-pjanijiet ta' rimi ġew mħejja għall-implementazzjoni sabiex nassikuraw li l-industrija tas-sajt tista' tadatta ruha. U issa mixin il-qudiem u minn Jannar is-sajdiet demersali u koll qed jagħmlu il-phasing in tagħhom. Aħna ħankomplu nadottaw atti delegati sabiex ninwaqfu il-pjanijiet ta' rimi ġodda għal dawk is-sajdiet fil-snin li ġejjin. Jiena nixtieq ninvolvi dan il-kumitat anka aktar mill-qrib matħejjija ta' dawn l-atti delegati u għalek tlabt il-diġimare li iżomkom informati mod regolari. Imżon li nużaw E, mod kreattiv l-elementi kollha li għandna fidejna għall-implementazzjoni u hemm bżonn li nevitaw sitwazzjonijiet il mhux ġestibbli għall-operazzjoni ta' l-industrija. Data fuq ir-regolament tal-ġbir tad-data nixtieq nisħaq fuq l-importanza li jkun hemm adozzjoni f'waqta. Nilqa' il-votazzjoni tal-Kumitat Pex tal-lum u l-appoġġ tiegħu għall-impetu tal-proposta tagħna ġifieri ħtieġa li jkun hemm dejta ta' kwalità biex insaħħu l-kooperazzjoni reġjonali u biex ikun hemm aktar dejta fuq ċerti aspetti bħal eh, small scale fisheries, il-Mediterran, l-ekosistema brabta mal-SFD u d-dejta soċ-ekonomika. Nistenna bil-ħerqa li jsiru t trilogi issa u jkun hemm adozzjoni fuqta fil kunsill Issa indur. Allora daw l-għannija tal-politika tagħna, il-pjanijiet multianwali, wara kifet il-ftehim fuq il-pjan ta' ġestjoni tal-Baltiku, issa nistgħu nipproċedu bitħejjiet għal pjanijiet oħrajn. Il-proposta għal pjan tal-Baħar tat Tramuntana huwa l-ewwel wieħed u nistenna li dan ikun adottat dan is-sajf. Proposti oħrajn li qegħdin jiġu mħejjija bħalissa jinkludu pjanijiet għall-ibħra tal-Atlantiku tal-Punent u għal ċerti reġjuni tal-Mediterran. Bażikament hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar pjanijiet tal-Adriatiku u l punent tal-Mediterran. Qegħdin naħdmu b'mod intensiv mal-partit interessati f'dan il-proċess. B'mod parallel irridu nkomplu l-ħidma tagħna fuq il-pjan tal-kupru tal-bakkaljawa u nek napprezza bil-kbir li l-Komitat tal-Sajt ikkonferma l sinjura Diane Dodds bħala rapporter. Wara d-deċiżjoni tal-qorti din il-proposta għandha tkun adottata qabel tmiem din is-sena biex ma jkollniex lakuni legali. L-aħjar alternattiva biex ikun hemm adozzjoni f'waqta huwa li nżommu kemm jista' jkun possibbli qrib tal-miżuri ta' ġestjoni eżistenti. Dawn jagħtu lok għal ġestjoni tajba tal-istok li jafu jissodisfaw is-sajjieda. L-aktar ħaġa importanti hija li nibdew id diskussjonijiet immedjatament. Ma nistax nistennew l-Kummissjoni biex tressa il-pjan tal-Bahar ta' Tramuntana biex nibdew fuq ix-xogħol tagħna fuq il-pjan tal-kupru tal-Bakkaljaw. Ikun tar twisq jekk nibdew diskussjonijiet f'nofs Ġunju jew inkella fil-bidu tal-Lulju qatt mhux se jkollna din il-proposta fis-seħ qabel tmiem din is-sena. Sempliċement impossibbli jsir dan. Il-Kummissjoni qiegħda dispożizzjoni taż-żewġ ko-leġislaturi biex tiffaċilita l-kisba ta' ftehim. Issa il-proposta tagħna għal ġestjoni sostenibbli tal-flutot ta' sajt esterni. Dan ir-regolament se jtejjeb il-ġestjoni tal-autorizzazzjoni ta' bastimenti Ewropej li jkunu qegħdin jistadu il-barra mill-libħra tagħna u ta' bastimenti ta' pajjiżi terzi li jkunu qegħdin jistadu fl-libħra komunitarji għed jinħoloq benchmark fuq livell internazzjonali għal ġestjoni u l-kontroll ta' flotot esterni li jikkontribwixxi għal governanza imsaħħa u trasparenza miżjuda wkoll kwistjonijiet bħal reflagging, liċenzji privati u chartering huma kollha punti li qed jiġu indirizzati. Nilqgħu kol ir-rapport ta' inizjattiva propja tal-Parlament eh, ta' Sinjura Engstrom fuq id-dimensjoni esterna dan ġie adottat il-ġimgħa l-oħra fil-plenarja dan huwa konformi mal-approċċ tagħna eh, biex nikkontribwixxu b'mod sostanzjali għal miri tagħna ta' governanza tal-oċeani u dan iwassalni għal l-SFPAs strument ewlieni biex jinkoraġġixxi s-sajt sostenibbli prassi ta' governanza tajba u trasparenza. Issa, attualment, għandna 14 il-SFPA fis seħħ meta mqabbel mad disa li kellna fit tmiem l-2012. Bin-negozjati tal-Gabon għaddejjin bħalissa u dawk mal Mauritius maħsubin għal-ġejjin qrib dawn il-negozjati huma mistennija li jkunu mitmuma sa qabel Lulju. Sa tmiem is sen mbagħad nittamaw li nirnegozjaw mill-ġdid il-ftejji mal-Ginea Bissaw u mbagħad il-Marok matul l-2017. Ninsabu wkoll f'diskussjonijiet ma' msaħbin ġodda biex intemmu il-netwerk ta' ftemmijiet eh, dwar it-ton negozjati ma' Tanzanija għandhom jibdew qabel is-sajf fil-waqt li hemm ukoll evalwazzjoni għaddejja fuq ftehim ġdid mal-Ghana. Issa nixtieq intur għall mediterran Għaliex taqtu ukoll niġi hawnhekk kellu biex niddiskuti l inizjattiva politika importanti li qiegħed inniedi fuq is-sajt fil-Mediterran. M'hemmx għalfejn ngħidilkom li qudiemna għandna tnaqqis drammatiku fl-istokkijiet tal tal-ħut fil-Mediterran aktar minn 90% tal-istoks analizzati huma sfruttati żejjed, xi wħud minnhom waslu f'xifer il-kollas. U hawnhekk għandna riskju għall-ekosistemi fraġli u s sajida tagħna li jilu għal dawn l-aħħar snin jaqbdu inqas u inqas dawn jinsabu f'sitwazzjoni prekarja l irkupru ta' dan l-istoks hija waħda mill-prijoritajiet l-aktar urġenti eh, tagħna Sajt sostenibli biss jista' jwassal għal qasam ta' sajt aktar e, b'saħħtu. U niżguraw ukoll li ma jintilfux l-impjiegi. Issa xogħol huwa li nikkonvinċi l-imsieħba kollha ġifier il-pajjiżi tal-Unjoni u l-pajjiżi ġirien ukoll li hemm bżonn azzjoni issa, rridu azzjoni konġunta u rridu naġġixxu mill-aktar fis. Għalhekk jiena ddeċidajt li nlaqqa laqgħa ministerjali mal-ministri kemm minn pajjiżi komunitarji kif ukoll pajjiżi terzi. Din se ssir fis-27 ta' April hawnhekk fi Brussell. Dan wara dialogu ta' livell oli li kellna f'Katania sqallija fi frar li xi wħud mill-membri ta' dan il-komitat attendew għalija u hawnhekk nirringrazzjakom għall kontributi u l-appoġġ tagħkom is-seminar ta' analiżi li issa wasal iż-żmien għall-azzjoni nittama li fil-konferenza assa ministerjali tal-ġimgħa d-dieħla kunu nistgħu naqblu dwar jisir jsir flimkien biex nikkonservaw u niġestjonaw speċi l-enin u biex inġeddu wkoll is-sajt fil-Mediterran. Ovvjament irridu nkunu realistiċi wkoll. L-impatti politiċi u soċjo-ekonomiċi rridu jiġu mitqisa, speċjalment brabta mad-daqs tal-flotta tagħna. Miżuri ġodda rridu jiġu evalwati bir-reqqa, rridu jkunu proporzjonati maħsuba u appoġġati minn miżuri ta' kompanjament xierqa għas-sajda tagħna, però li nġeddu l-istoks fil-Mediterran imur lilin minn miżuri ta' konservazzjoni. Rridu niżviluppaw approċċ komprensiv biex ninforzaw ir-regoli b'mod effettiv biex niġġieldu is-sajt IUU biex intejbu l-ġbir tad-dejta u l-pariri xjentifiċi eh, fiħdan il-GFCM u biex niżviluppaw il-kooperazzjoni xjentifika u l-evalwazzjoni tal-istokkijiet. Dan jinkludi li neżaminaw l-impatt ta' sajt eh, ta' rikreazzjoni u il-qabdiet sekondarji ta' speċi non kommerċali. Dan jaħdem biss permezz ta' kooperazzjoni iktar b'saħħitha. L-isfidi li għandna qudiem huma komplessi, rridu nqisu mhux biss l-istokkijiet tal-ħut, però anke l-approċċi differenti viżavi s-sajt bejn pajjiżi tal-Mediterran eh, differenti. l li nsaħħu l-kooperazzjoni bilaterali ma' pajjiżi terzi u se nkomplu wkoll nissoktaw bil-kooperazzjoni multilaterali fiħdan l-RFMOs bħal GFCM għall mediterran u l-ICAT għall ispeċi migratorji. Beħsibna wkoll li nresqu proposti fis sessjoni annwali tal-GFCM bil-ħsieb li ntejbu l-ġestjoni tax shared stocks u Qegħdin naħsbu wkoll biex ikun hemm appoġġ finanzjarju miżjud biex il-GFCM ikollhom ġestjoni aktar b'saħħitha. Feħdan lajke taħna ħdimna wkoll ħafna wkoll biex intejbu is-sitwazzjoni fi stocks importanti bħal meta niġu pereżempju għat-ton kif ukoll għal għal biex isbat. Dwar it-ton qegħdin nagħmlu progress tajjeb se jkun hemm pereżempju Eh, electronic blue Tuna catch document li se jiġi implementat sal ewwel ta' Mejju. Ninkoraġġixxu l-partijiet kollha biex jaħdmu flimkien u biex ikomplu jibnu fuq l-isforzi li saru matul dawn is-snin b'mod li ntejbu l-istat ta' dan l-istok daqshekk emblematiku. L-istampa għal pixxi spat tal-Mediterran hija daqsxejn inqas promettenti. Għandna tħassib serju dwar l-istat ta' dan l-istok fil-fatt. L-Unjoni tal-bed li l-Komitat Permanenti tal ajket fuq ir-riċerka u l-istatistika irressa evalwazzjoni dwar l-istok e, għall-2016 issa skont ir-riżultati se nkunu qegħdin nimpenjaw ruħna mal-imseħbin tagħna tal ajket biex nitħolbu miżuri addizzjonali biex niżguraw l-irkupru ta' din l-istok. Fl-aħħar net qegħdin inħeġġu kooperazzjoni iktar b'saħħitha fir-reġjun tal-Mediterran kontra is-sajt illegali mhux rapportat u mhux regolat l-IUU kemm permezz ta' approċċi bilaterali kif ukoll permezz ta' entitajiet multilaterali bħal GFCM, l-ICAT e u l-FAW. fl ġalla darba eh, nafu li attivitajiet bħal IUU kif ukoll migrazzjoni regolari u traffikar tan-nies spiss jinvolvu l-istess atturi kriminali qegħdin nippromuovu kooperazzjoni aħjar bejn il-Frontex, l-EMSA u l-EFKA l-Aġenziji Komunitarji għall ġestjoni tal-Frontieri, Sigurtà Marittima u Kontroll tas-Sajt. Dawn l-Aġenziji laboru rwol importanti ħafna għax jirrispondu għat-teddi u riski differenti marbutin mal-baħar u jistgħu jagħtu kontribut eh, utli għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-Gwardja tal-Kosta, b'mod li l-baħar Mediterran ikun aktar sigur. Għal dan il-lan, adottajna proposta f'Diċembru biex nemendaw il-mandat tal-Aġenziji. Meta adottat mill-Kolleġislatur, il-proposta se tippermetti l-Aġenziji biex jaqdu aħjar l-awtoritajiet nazzjonali li jkunu qegħdin jagħmlu funzjonijiet ta' assa tal-kosta se jkun hemm il-ħolqien ta' sinerġiji bejn l-aġenziji wkoll b'mod li jippermettilhom li jużaw riżorsi b'mod aktar effiċjenti ma jkunx hemm riskju ta' duplikazzjoni u biex jindirizzaw ukoll id-diversi sfidi li qegħdin iffaċċjaw fil-Mediterran u dan isir b'mod aktar effettiv. Permettu li nirringrazzja s-sur Kadek, il-kollega tiegħi għallen talli qiegħed jiżvolġi r-rwol ta' rapporter għal proposta FK biex nikkonkludi għandna ħafna x'namlu fil-żmien li ġej u nistenna bil-ħerqa li naħdem mill-qrib mal-kumitat fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. Serħu raskom dwar ir-rida tiegħi li nikkopera eh, magħkom. Il-kabinet tiegħi u s-servizzi tiegħi wkoll huma għad dispożizzjoni tagħkom. Grazzi President, nieqaf hawnhekk u issa lest li nwieġeb kwalunkwe mistoqsija li jista' jkun hemm minn għandek jew mill-membri onorevoli. Merci, Monsieur le Commissaire, pour ces... Grazie, Commissario, għal dan il-diskors ta' introduzzjoni li jħaddan l-approċ kollu tijak u filosofija tijak dwar il-sajt Ewropew, ġifiri ringrazzakom ta' dan jien għandi ħafna nistriċi jitkellmu, għandek nisqasijiet u normali, sintendi. U allura nixtiqu ngħidilkom biex iżommu mal-ħin minuta minuta u nofs biex imbagħad eh, il-kummissarju kollu l-ħin biex jwieġibkom. Jipipi. Grazzi, żewġ minuti. L-għonet grazzi għal darbohra l-Kommissarju tal-liġi għawnek fostna. U grazzi u koll għal dak laqallina li l bibti tijaw dejjem miftuħ. Issa, il-kwistjonijiet kollha li li semmejt inti, sen semmi xi spunti minnhom. L-ewwel qed nifraħ il-Kummissjoni, naħseb li l-approvazzjoni tal-pjan tal-Baltiku huwa ftehim storiku xi ħaġa pożittiva ħafna, kontribut pożittiv minn tal-Kummissjoni, grazzi ħafna. Imbagħad l-istess għal-lajkat u t ton l-attitudni tal-Kummissjoni dejjem kienet pożittiva u ksibna xi ħaġa li kienet importanti. Xejn ma kien faċli x-xogħol hemmhekk. Issa jkun għandna konsiderazzjoni speċjali fir-rigward ta' sajt tradizzjonali, sajt eh, ta' daqżejr, xi ħaġa fundamentali, xaħġa ħaġa daqshekk emblematika kif qed inti, it-ton. Kienet ħaġa importanti l-istituzzjonijiet jaħdmu flimkien bris dan il-qasam il-ftemijiet sostenibli issa. Jena rrid nifoka fuq il-Mauritania li huwa mudell bilaterali dan. għonek bdilna l-operat tagħna il-mod kif namlu l-ftemmiet ħaġa tajba. U hawnhekk un nirringrazzjaw in-negozjaturi tal-Kummissjoni wkoll kollu minnu li fil-kas tal-Mauritania eh, irrid nkompli nesprimi tħassib tiegħi għaliex il-Kumitat Konġunt Suppost kallu jiltaqa f'Marzu, mbagħad kien postpost, mbagħad postpost għal darbohra, ma nafux se jiġri issa, però minn ħadd parlament issa se nagħmlu dak li għandna nagħmlu bħalma dejjem għamilna eh, għamilna l almutana tagħna aħna issa eventwalment ngħaddu għall-approvazzjoni. Naħseb li din opportunità tajba bħal dejjem eh, nixtieq ngħid li mill-perspettiva tal-Kanarji hawnhekk nistgħu inkomplu inwet u progress b'mod li ikun jista' jsir il-ħadd fil-Kanarji. Ngħidlek grazzi wkoll għal dak kollu li jattilna u li ma semmejtx jiena nieqaf hawnhekk ġieli konna prob il-problemi nafu eh, però eh, inti dejjem eh, imxejt b'mod tajjeb. Nieqaf billi nitkellem dwar ir-rwol tal-Kummissjoni meta niġu għat taħita deċiżjoni. Hemmhekk ikolli ngħid li eh, l-Kumitat tal-Parlament tara li aħna spess nkunu kontra dawn l-atti delegati. Eh, semmejtu reġionalizzazzjoni intom ukoll din m'għandix m'għandix twassalna l-fatt li l-atti delegati ixxejn u rwol tal-Parlament. Umbat hemm kwistjoni oħra jiena naħseb li rwol tal-Kummissjoni għandu jkun ħafna aktar limitat meta niġu pereżempju meta jkollok trilogu jew deċiżjoni li ma jikkonvinċunix Eh, aħna dejjem noħorġu dawn id-dikjarazzjonijiet eh, biex il-kolleġislaturi jaqblu per eżempju, naħseb li mhux dejjem għandna nagħmlu hekk meta niġu l-Mediterran naqbel bisħieħ mal-fatt li s-sitwazzjoni hija delikata, nridu naħdu l-miżuri xierqa u m'hemm bżonn ma rridux neħdu miżura waħda, hemm bżonn aktar miżuri. U hemm bżonn ukoll ftejn mal-Parlament. Imbagħad il-miżuri l-oħrajn se nkomplu naħdmu se nitkellmu kol ma' Ernesto Penas u ma rridux nitilfu l-ħin. Iva, President qed leja lejja għafħani għafawne, grazzi. Le, le, mux għet niddeja, eh, mux irtat, bżax. Dank, Herr Kommissar, für die... Grazie, Kommissario. għal ħidma trasparenti min-naħa tagħkom dawn l-aħħar snin. Se nsemmi xi affarijiet li semmejt inti wkoll. Ma tantx għandna ħin naf ma' fusejn. U x'inhu? Lewnet grazzi. Huwa tajjeb li inti trid tindirizza s-sajt meta ddiskutejt dawn l-affarijiet ma' sajjida jiena ħareġ biċċa lid distribuzzjoni tal-kwoti mhix qed taħdem tajjeb. Jiena nistaqsik eh, lilek biex tistaqsi l-Kunsill biex jiżgura li s-sajjida eh, ta' daqżejr jirrispettaw il-kwoti. Il-pjan tal-Baltiku mbagħad huwa importanti wkoll mhux biss settur però anki għall entitajiet ambjentali. Jena eh, wasal li xi feedback fuq dawn il-ftemiet u s naraw kif il prattika se jaħdem kollox. Dak li nistgħu ngħidu minn issa brabta ma' dispożizzjonijiet marbutin mal-ħadd huwa li għandna xi feedback li hemm xi problemi f'dan l-ambitu. Qegħdin nistennew li issa jida jkunu selettivi bil-mod kif jistadu, pero meta niġu għall small scale fishing imbagħad dawn ma jkollhomx biżżejjed informazzjoni brabta ma li qabdiet selettivi għandhom itellow. li li jgħidu l spiss li ma jkunux jafu xinu ma rekwiżiti dawn is-sajjida forsi nistgħu noħorġu b'xi leaflets fil-lingwi kollha b'mod li s-sajjida jkun jistgħu jaqraw l-informazzjoni huma u dejjem ikun meħtieġ li x-xjenzjati fl-Ewropa jaħdmu aktar mill-qrib. B'mod li ma jkunx hemm skoperta xjentifika li oħrajn ma jkunux jafu biha pereżempju, hemm bżonn aktar kooperazzjoni f'dan l-ambitu wkoll. U nixtieq ukoll li nkunu nafu x'inhuma l-obbligi li għandhom in-nies in-nies jgħidu li ma jafux eżattament x'inhuma ma rekwiżiti dwar il-programmi multianwali imbagħad. Irridu nifmu li l-pjan tal-Baltiku jeħtieġ pjan multianwali. Jekk ma rridux problemi mal-rikupru tal bakaljaw ovvjament. Ovvjament, mhux se nkunu nistgħu niżviluppaw dan il-programm sa tmiem din is-sena. il programm sa tmiem din is sena Eh, anke jekk meta nqisu kemm dam il-pjan tal-Baltiku biex jiġi finalizzat, meta niġu għal bakkaljaw l-pjan tal-Kupru irid isegwi il-linji bażiċi tal-pjan tal-Baltiku u jiena konvinta li għandna bżonn approċċ ġdid brabta ma' dan dwar sajt estern irridu naħdmu aktar. Aħna kumitat li jista jindirizza dawn il-kwistjoni esterni. Issa jieda, m'hemmx għalfej iħallu pajjiżhom biex jistadu, ikun interessanti jieku nistaqsu. Jekk e, il-leġislazzjoni ix b'saħħitha bżejjed ikun tajjeb kieku daw kollha involuti fil-qasam pereżempju iżommu mar-regoli li approvajna aħna dwar is-sajt fil-Mediterranu mbagħad Jiena kontenta li sessir din il-konferenza mal-pajjiżi tal-viċinat u nitolbok li tinformana dwar ir-riżultati ta' din il-konferenza meta din issir. il-parteċipazzjoni ma l-entitajiet tas sfajt se tkun importanti għalina, nixtieq inkun naf ukoll kif huma qegħdin jaħdmu u x'riżultati nistgħu nistennew. L-aħħar punt tiegħi importanti ħafna l dan il-kumitat għadin niddiskutu aħna ir-rifit ukoll bħalissa. Naħseb ikun tajjeb ħafna kikun nitkellmu dwar in-natura 2000 ukoll, jekk ma nixtiequx eh, ninsew pereżempju l-annessi eh, fis-sajt Qegħdin naraw problemi enormi u nixtiequ informazzjoni dwar kif se tipproċedu fil-ġejjini. Nil-ok. Awnek fostna komissarju. Inti għandek ir-raġuni tiegħek eh, li titkellem dwar is-suċċess miksub dan l-aħħar, nifraħlek fuq il-kisbiet tagħkom bħala kummissjoni. Eh, Issa hemm diversi speċi, speċjalment eh, għal baħar ta' tramuntana li għandhom stokkijiet tajbin bħalissa, però is-sitwazzjoni jidher li mhix daqshekk tajba fil-Mediterran. Jiena naqbel miegħek dwar it tkabbir ukoll, ikun tajjeb ikun kumitat jiddiskuti dan il-punt aktar naħseb li rridu ninvestu aktar f'sajt selettiv. Naħseb li xi ħaġa bħal din jaf tkun utli u rridu nqisu wkoll il-miżuri tekniċi kif ukoll reġjonalizzazzjoni ta' dawn il-miżuri naqbel ma' dak li qed tinti fuq dan. Dan punt wieħed li nixtieq. Eh, naqsam miegħek però. Nagħmilek mistoqsija. Ir-regolament il-ġodda li nitkellmu dwarhom biex nindirizzaw il-kontradizzjonijiet li nsibu fil- politika komuni ta' sajt. Bħalissa qegħdin niddiskutu miżuri tekniċi, però naħseb kummissarju li huwa importanti li nirrikonoxxu wkoll li xi ħaġa bħal din irridu nindirizzawha viżavi regolament omnibus, irridu nindirizzaw il-ġestjoni u l-kontrolli wkoll. Dawn huma kwistjonijiet etnej li huma serji. Hemm servizzi ta' kontroll differenti li joperaw u xi kultant is-sajjida jisibu mawwiċċhom aktar minn servizz wieħed f'ġurnata waħda, pereżempju l-awtoritajiet Franċiżi u Ġermaniżi it-tnejn jistgħu jinvestigaw eh, bastiment wieħed f'ġurnata. U dan huwa pis addizzjonali għal dawn is-sajjieda hemm bżonn ikun hemm sistema aktar flessibbli, sistema ta' sanzjonijiet forsi. Irridu nkunu ħafna aktar strutturati fl-approċċ tagħna wkoll naħseb li din hija ħaġa importanti ħafna, Kummissarju. Il-kontrolli tas-sajt huma problema kbira. E, Sejda tagħna qegħdin niġarbu pejż kbir. E, hemm dan iż-żmien ukoll ta' sentejn għal reviżjoni tal-proposti tagħna u ġela darba sanna l-miżuri tekniċi li qegħdin jiġu riveduti u ġela darba proposti tal-omnibus qegħdin ikompli applikaw, allura f'dan il-każ x'tipproponu intom? Bħala ġestjoni tas-sajt u reviżjoni tas-sajt. Mela m'hemmx Thank you so much, Commissioner. For Grazzi kummissarju ta' din l-introduzzjoni sabiħa u ta' liħat il-ħin biex tiġi hawnhekk fostna, jiena wkoll kuntenta hekk kif qalu kollegi l-oħrajn. Fat li inti eh, raft il fatti li hemm eh, problema fi stokkijiet tal-ħut fil-Mediterran jiexa ħaġa li tqawwi li qalbi meta nismak titkellem dwar l affarijiet il-konferenza li inti kontet tippjana li torganizzaw anki la l-affarijiet oħra li kummissjoni tixtieq tagħmel. Ħaġa oħra però nixtieq insemmi li għalb il-membri kollha tal-Kumitat li huma r-regolamenti tal-IUU. Aħna inna nindiskutu Tajlandja għal żmien twil issa, ikolli ngħidhom l-affarijiet kif huma. U ngħid eh, li ma nasibxi li Tajlandja huma lesti illi neħulhom il-karta s-safra. Anzi, Naħseb iktar rridu nidentifikawhom karta ħamra skont ir-reġistrazzjoni tal-IUU. Veru li hemm it tip li sar minn mexxejja Tajlandiżi iżda l-skadenza kienet qasira wisq biex naraw fil-verità it titjib fis-settur tas-sajt tat-Tajlandja. Ħaġa oħra l-każ interessanti ferm minn huwa l-każ tal-Gini. Gini huwa interessanti ħafna lejna qegħdin inħarsu b'sebgħinejn lejl-Gini għax ilhom issa b'din il-karta ħamra u ma tam xamlu progress fil-fatt naf li l-gvern ta' Gini qed jaħdmu musfiq fuq leġislazzjoni iżda l-applikazzjoni tal-liġi żgur mhix uh, sodisfaċenti. U ovvjament eh, mhix faċli di għal industrija tagħna ma jistax jikollem f'temiet bilaterali mal la' għas f'temiet privati ma jistax ikun hemm Eh, chartering xej, ma jistax ikun hemm operazzjonijiet konġunti tas-sajt, imma naħseb tkun perikoluża ħafna. Jekk nispiċċaw f'sitwazzjoni li nispiċċaw mal-Korea, l-fatt li neħejna l-kartamra mill-Korea ma kienx ħaġa sajba. Jekk tiftakru aħna bil-Parlament konna maqdarna ħafna dan il-mossa. Jiġifieri xtaqt insemmi dawn iż-żewġ kwistjonijiet mill- lat tal realizzazzjoni tal-IUU. Grazzi. Mr. sur Kun. Grazzi tassew, grazzi l-Komissarju Vella għal kooperazzjoni pratika u qawwija li għandna bejnietna bħala membri tal-Parlament, is kif ukoll il-Kummissjoni. Hija ħaġa tajba illi inti kompetenti f'dawn iż-żewġ osma kemm għas-sajt kif ukoll għall-ambjent. Huwa rilevanti ħafna dan għaliex ħafna żoni ta' qbit għandek żoni ta' protezzjoni naturali illi semmew mill-istati membri in-natura għalfejn, pereżempju, qed naħdmu fuq il-politika ta' ġestjoni għas-sajt nimplementawhom, ninnegozjawhom, il-pjan tal-Baltiku ġi implementa b'suċċess il-pjan tal-Baħar ta' Tramuntana daqser jasal ukoll. Allura nixtieq l-appoġġ tiegħek għal dawn natti delegati ġifieri l-Parlament ta' dawn l-istatat lill kummissjoni u nixtieq li intom eh, tiddiskutu dawn il-kwistjonijiet flimkien kieku l-grupp jista' jagħmel il-proposti kieku tajjeb dwar kif il- management qed jippjana fl-FAA matul għalfejn kif kif kif se jġestu għadin. Però għam din il-biża ta' proibizzjoni fuq il bit ċertu waqsma. Jiridu nħarsu natura wara kollox. Iżda il-settur tas-sajt ukoll m'għandux ibati wisq jiġifieri ikun hemm kompromessi li jinsabu. Rrid nsemmi li bħala settur importanti għall produzzjoni tal-ħut fl-Unjoni 500 miljun konsumatur u ċittadin, aħna għandna qawwa kbira, setta kbira fis-suq. U dan għandu jiġi regolat biex nevitaw li jkun hemm kompetizzjoni inġusta bejn il- settur tagħna u il-setturi tar-Russja u tal-xlok tal-Azja li jridu jimportaw lejna. Aħna rridu nappoġġaw dan l-eco label, it-tiketta eco. Iva, għas t bissam nejt mal-ħin li kena rakat għalik. U muħan musa laslum kien, jek għatu għoddu taqbżu daqsek il-ħin taqom, għax il-komissarju għandu il-ħin kolla tad-dinja. Mela, naddu għal kollega li mis li umbat namduru l-Komissjoni biex fuġu pal għal ftit mistoqsijiet. Grazzi. Jina nixtieq nirringrazzjak minn qalbi lilek u l-tim tiegħek, maċċado, Machado, Narasul Frisa u wara wkoll. Nixtieq nirringrazzjak tax-xogħol sfiq tiegħek aħna konna qegħdin naħdmu fuq il-fajl għal-Baltiku u domna għaddejjin. Imma kien it-tim tiegħek fil-verità illi meta lħaqna ċertu livell ħassina li ma stajniex ibmexxu l-qudiem kien it-tim tiegħek illi ħejja dokument tajjeb, punta tluq tajjeb mill-ġdid biex nexxinna li inlestu dawn in-negozjati b'suċċess. <coughs> Immexxu l-qudiem. Ġifieri ngrazzjakom tas-sew ngrazzjak tas-sew tal-isforz. Grazzi tassew. nadu għal eh, Carmen Novella biex jwieġeb għall-ewwel ftit mistoqsijiet. Li huwa biex biex kikonna din it-tweġiba. Grazzi, ser niprofa ndur il-mistoqsijiet wieħed wieħed kif fl-ordin li ġew mistoqsija ma fl-istess ħin xħut minnhom jitlu xulxin bdew il-Mediterran. Jina kontenti li kol jaqbħat jaqbel li għanna problema, kuħat jaqbel li minħabba li għanna problema għanna bżonni li namlu xaħġa dwarha. Issa l-sfida hija li senawru. Jien diġa bdejt negozjoni. Stedinna l-istati membri fil-Mediterran. Għajna nar il-għajna frar li għadda kifet f'Katania. F'Katania għamilna tlet mistoqsijiet importanti. L-ewwel mistoqsija kienet narfu li hemm problema. It-tieni mistoqsija kienet jekk persi kuħat jaqbel jenna problema, aħna lkoll nixtiequ nagħmlu xi ħaġa dwarha u li tatna kollha qablu. U t-tielet mistoqsija kienet x'ser nagħmlu dwar dan ħadan ħalajni għal darba oħra għaliex ta' frattant wara li ddiskutejna bejn istati membri ġidna illi nibdew diskussjonijiet mal dawk li mhumiex stati membri fejn xifer tal tal taxlok tal-Unjoni Ewropea tal-Mediterran skużawni ġifiri l-Afrika ta' fuq. Issa kont Tunizija, kont Alġerija, u razzjoni fl-Alġerija meta mort mek ġimagħtejn ilu kienet ukoll waħda li qablu mal-Istati Membri u kulħadd se jkun mistieden għal konferenza fit-22 fi Brussell fejn imbagħad se niddiskutu nittamaw mod kif għana nistgħu mexxu l qoddim Dan importanti ferma lix irridu naħdmu flimkien mhux biss bħal pajjiżi imma anki permezz tal-RFMO. Għax hemm semma jekk il-kooperazzjoni tal mal-RFMO huwa tejjer eh, fit-triq tajba, nistensir hila moħħal onorevoli li Iva, il-razzjonijiet huma kollha tajbin mal-RFMOs, mixin ġmila il-diskussjonijiet. Issa, jina dejjem kont sinċir ma'kom, normalment biex nsejħu l-omek il-skuża i li hija diffiċli għax regola l-istati huma l-istati membri u min mhuwiex stat membru m'għandux għax xi jobdi. Iżda, aħna tanna stokkijiet L-istati membri biss għom. Li huma fl-istess situazzjoni pal huma stokkiet l-oħrajn, li huma maqsuma ma' pajjiżi oħrajn. Ġifiri l-problema din hija mhux biss ma nista membri u ma mhumiex stati membri, imma għandna l-istess problema anki meta niġu għal stati membri biss ukoll. Fuq il-blue growth. <coughs> Blue growth importanti ħafna jina kiku ta' sew nixtieq illi jkollna iktar kontributi fuq il-gvernanza u affarijiet bħal dawn naf li daw komitat ta' sajt iżda meta niddiskuti dawn affarijiet ħafna drabi ma lejnx qegħdin nagħmlu du fil laqgħa tiegħi mill-Alġerija u bqija meta niġu għal Blue Growth naħseb li hemm ħafna opportunitajiet li nistgħu nisfruttaw li jkunu ġejjin mill-oċean jekk kulħadd jaf eh, li l-pineta tagħna hija magħmula minn 70% baħar. Ekonomikament 95% tal-attività ekonomika tagħna ġejja mit 30% tal-art u 5% biss bħala attività ekonomika hija ġejja mill-libra tagħna Allura, għanna dawn l-opportunitajiet fi Blue Grow taħna identifikajna ħamen soqsma illi joffru l opportunità tajba, ġifir nitkellem dwar enerġija li t-ġeddet, ħafna drabi meta nitkellmu dwar enerġiji, nitkellmu dwar il-enerġija ġeja mill-xemx u mill-rieħ, imma nista' jkun enerġija li ġeja mill-marea, pereżempju, it-tajd, mill-kurrenti, mill-mewġ, mill-mluħa differenzjata, imma e għandek l-Irlanda, Skozja u l-Portugal li diġa għedin jimxu l-qoddim ħafna f'dan ir-rigward. Mbagħad identifikajna wkoll il-bioteknoloġija, r-riżorsi, is-sajt u anki il-turizmu kostali. Matu semma l-SFPAs, Iva, aħna għadin naħmu u koll fuq l-SFPAs Nixtiequ ta' riżultati aħjar fuq il-Mawritanja. Matu semma wkoll reġenerizzazzjoni naħseb illi fil-miżuri tekniċi din hija xi ħaġa importanti ħafna, reġenerizzazzjoni tbassar u tqis il-speċifiċitajiet reġjonali. U dawn tindirizzhom miżuri tekniċi li huma marbuta ma' dak il-reġun. Il-rekomendazzjoni konġunta mal istati membri flimkien mal-konsilli li jagħtu il-pariri ħaġa li nħeġġuha ħafna meta niġu għal Ma Meta tkant dwar reġionalizzazzjoni innittama li l-istati membri jiddim jgħidunna toqgħodux tagħmlu kollox minn Brussell għaliex aħna nistgħu nieħdu sibjina fuqsa nfendu nfendu wara nġu għarraġun taħna. tagħna. Imma l-esperjenza turina illi ximdaqiet aħna nitfaw responsabilta fil-din ir-reġuni ma bat jew li ħadd membri bat ma jgħablux bejnietom, jew għandhom xie problemi. U kollox jispiċċa jintefal ura Brussel. Jien mhux qed li dan huwa l-każ ġenerali jien qed ngħid illi nittama li dal-offert ma jsirux. U sabiex dan ma jsirx jiena qed nofri s-servizzi tiegħi diġimare biex jikomplu bl appoċ tagħhom fuq reġenerizzazzjoni għaliex xina nemmen illi dan huwa dinja għodda importanti ħafna. Brabta mal-pjanijiet multijanuali kif edna aħna nistgħu mmexxu qudiem fuq il-stokkijiet demersali tal-Baħar ta' Tramontana sal-Ulju u mbagħad eh, li dak li huwa lil beach u l-Majestral sa Novembru ta' dan is-sena wkoll. Rodus semma il- tqassim tal-kwoti. Iva, naqbel li il-sajjeda żgħar jeħtieġu ċertu għajnuna u appoġġ u anki li MFF jarraf dan u joffri dan it-tip ta' appoġġ. Iżda ħafna minn dan l-appoġġ irid jiġi minn istati membri. L-istati membri għandhom irridini fidejhom ta' kif huma jallokaw il-kwotas tagħhom. Jiena nadar bisħieħ il-sajjida żgħar meta jiġu għall-MFF il-ratio pubbliku privat il-leżazzjonijiet speċjali fuq il-VMS, edin, iżda. Il-sajjida zaħar, ta' skala zaħira tagħna li jridu, intejjem nisma' fil-parlamentu naqbel. Huwa li ikonna allokazzjoni ikollhom allokazzjoni ta' koti għahi u aħjar. U hawnhekk jiena wkoll eh, mexxejt id-diskussjoni li kien hemm il-Parlament eh, xi ftit ġematilu biex inħeġġeġ istati membri li għamlu dan u jnaqbilt bisħieħ dak iż-żmien mal-approċċ tal-EP. Il-pjan tal-Baltiku hija ħaġa tajba kif li eh, aħna għan meċċejna l-qoddim fuq u li aħna għan komplu il-meċċu. Il għaliex għalix il-pjanijiet multianwali u ma għodda importanti ħafna għal suċċess tal-CFP. Fuq ix-xjenti seqt jaħdmu fl-imkien importanti ħafna koll. Mm, id-data li aħna diskutejna huwa dedikat bisih għal sim ta' informazzjoni illi u tant meħtieġ. Meta tkellmu dwar informazzjoni importanti illi ikonna il-kwalità ta' informazzjoni, il-kwantità tal-informazzjoni u illi dan jiġi fil-żmien il-propizju u fatu. Jekk ikonna dejta l-lum ta' 3 sin 4 sin ilu, u d-dejta bħal kollox jiskadi. U l-informazzjoni ma jiswa xejk ma jiġix u fuqtu. Ma t-nġu biex naħmu fil-rib fil-imkien, mux kussini ta' xjentisti ma' xjentisti, imma u kol sajjida ma' sajjida. Meta kont Franza, darba li għaddiet, rajt xi li taħdem mod tajb ħafna l fat li s-sajjeda u xjentisti nistgħu niġbru madwar il-mejda ħadija tajba ħafna li is-sajjeda għandhom l opportunita kollha li jgħidu isma' il pariet tiegħek xjentifiku qed juri li stok huwa ħażin, sejra sejra l għali ma mbagħad is-sajjeda tagħna qed jgħidu li dan jott fil-Mediterran u ton. Issa d-morna ma l-estrema li juħor. L-ewel ridna namlu kollox biex nisolvaw it-ton. Issa s-sajida tana qed jgħidulna għandna problema għax tant għandna ton li it-ton qed jiekol il-ħut li juħor. Din informazzjoni li ġiħadnija minn minnu espert. Ix-xjentisti għandhom bżonn sena sentej biex jirrealizzaw u jaraw li dak li tidu sa jidawa minnu. U din id-distak, din id-diskrepanza li hemm bejn dak li qegħdin jesperjenzaw u jaraw is-sajjida u dak li qed jgħidulna xjentisti wara li jiġbru d-dejta jnalizzaw id-dejta, jerġgħu jnalizzawha. Sa hemm jgħaddi żmien, ikun għadha ħaw is-sejn. Ġifieri bejn ix-xjentisti u s sajjida aħna rridu dawn irġaħlu flimkien bejnietom. Fuq il-pjan tal-kupru, kif il-kol tafu il-Komissjoni u il-Parlament eh, rebħu kienu il-kas Orti, qorti il-Parlament eh, irrit ikun involut bisħieħ eh, tul il-proċess kollu. Fil-prattika forsi deċizjoni forsi ħolqot problemi fuq il-jiem li wieħed jista' jibqa' fuq il-baħar. Iżda Importanti li l pjan ikun għaninjat mal-ġestjoni sostenibli u l ktaħġa li nixtieq nisaq fuqha fat li aħna jrid konna. ftehim ħaffef sa tmiem din is-sena. Inkella ħajkonna għadħabtu wiċċna ma' problemi kbar ta' tmiem is-sena. Jekk aħna mhux se jkollna il-pjan tal-kupru tal-merluz f'kostu Mela għanna żewġ soluzzjonijiet għanna il-pjan reġinali, għadu sa' pjan reġinali u għanke jemmek għanna problema. Għalix għalija jekk sa' timmitidna din is-sena, ħajkonna l-pjan ta' kupru ġdid fis-seħ. Mela suppost nkunu eh, neħħejna liħor sa' dak iż-żmien. Fuq il-Mediterran tkellimt ukoll u fuq ir-rifit Natura 2000 ambientalment Natura 2000 u hija għodda importanti ferm xi ħaġa li qed tagħti riżultati tajbin ħafna. Però irrid ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel nett li Natura 2000 fuq l-art meċin u di mamma fuq il-bahar għet inkaxkru sa' għajna, bu għajna l-ura. Fuq il-natura 20, natura 2000 fuq il-bahar, il-ħakna bis 4% tal-għanijiet tagħna. Allura, mhijiex biżejjed li identifikaw biss iż-żoni protetti, mhux biżejjed li identifikaw in-natura l-fejn, anki għal fuq l-art qed ngħid sewwa, imma li nġestuh kif suppost. Jgħidu li jisma' għandna 26,000 post sit fuq l-art il-identifikajna bħala natura 2000 Lin interessani mhuwiex kemm il-wieħed identifikajna, imma kemm qegħdin inġestu minnhom. Li tidentifika il-sejti ta' natura l fejn u bat ma tagħmel xejn dwarhom bihom mhux qed jissarfu fir-riżultati li aħna nixtiequ naraw. Nilqaw kol suġġeriment tal-membru onorevoli li għal li għanna bżon mm, fuljet fuq il- informazzjoni dwar reġionalizzazzjoni anki l-għażla selectivity biex nappoġġaw ukoll il-sajjida żgħar. Mela, kien hemm mistaqsija fuq miżuri tekniċi, jien qed ukoll dan huwa għodda essenzjali jikkontribwixxi ħafna għal sajt sostenibbli l-idea hi illi aħna nisemplifikaw regoli kemm nistgħu U jekk dan ifisser illi s jieda ikunu jistaw jixtru aktar għall-ammont li jof u jkun aħjar. Għaliex l idea li n-nejnu mux nxeklu wara kollox. Sina Engstrong skelmet dwar la juju. Aħna għedin namlu l-almu taħna meta nirġu għalla juju. Fuq Tajlandja naħseb illi għedin jamlu ħafna sforzi. Introduċejna ħafna bidliet importanti. Ovvjament, palma qalet is-sur Senjura Engstrom u ukoll, għat baddix bizzejed minn biex naraw eżattament ikun sar dal progress li suppost Aħna qegħdin nimma nagħmlu ma tarġ biqri dan ikolli ngħidu. Aħna wkoll batna eh, tim tekniku biex jara x'qed jagħmlu. U eh, rabta malajju ju nista' nikkonferma li nhar il-ħamis il-Kommissjoni tixtieq tadotta tliet deċiżjonijiet aħna eh, identifikajna tliet pajjiżi oħrajn taħt la Julju u dawn ser jitniżlu bħala pajjiż non kooperattivi u għandna fil-fatt pajjiż li ser jitneħħa mill-lista. Mela, jiet il-President, ħan interrompu u kol, il-soltu interrompu il-deputati ma mux il-komissarju imma ħajkoll interrompik id-despiċini Karmenu għax inkella rridu nagħtu ċans li ħaddieħor jitkellem. Għax hemm disa minn nies li jixtiequ jitkellmu, kull m'għandna xi minuta d-dispożizzjoni tagħna. Jiġifieri kol tistgħu titkellmu, iżda jekk jaġobkom eżiż kolleg għax jekk jel komissarju ma jistax jwiġibkom. Minuta. P. José Blanc. Pepe, naf inti raġel responsabbli, minuta ħajm l-mistoqsija. Għazza. Grazie ħafna, Sur President. Mela fil-qosor ħafna għandi nixtieq nressaq tliet punti. Il-Kumitat riċentement eh, marred Galizja u għalunna li tqassim tal-kwoti ma jkorrispondix mal-kriteri soċjali ekonomiċi tal-artiklu 17. Id-DG, eh, Direttur Ġenerali tad-DG Mare, kien għamel ċertu xogħol u l-bira stess rajna li l-assoċazzjoni ta' Sidin eh, ta' Serko għamlu anka talba u dim il-Qorti tal-Ġustizja tal-Unjoni Ewropea propju għal dawn il-kriteri ta' tqazzim ta' kwoti li qed imur kontra l-interessi ta' Spanja. It-tieni net nixtieq ngħid li aħna fl-Unjoni Ewropea rid ikollna viżjoni konġunta fuq il-prassi ta' kontroll sabiex ikun hemm eh, trattament indaqsu mhux diskriminatorju li nassiguraw li s-suq Ewropew huwa uniku u li ma jiddependu attenti għall fruntieri tagħna biex ma jitlux ċertu prożetti u l-prodotti li jitlu ikunu skont il-rekwiżiti tagħna. Tielet punt. Il dbassir tal-feeling kellu konsegwenzi kbar fuq it-tħul tal-flotta hemm rapport eh, riċenti tal-Kummissjoni li jrid jiġi revedut għaliex apparti jekk ma ngħidux l-affarijiet kif in huma qed eh, ukoll imur kontra l-interessi ta' din il-flotta. Grazzi. Grazzi Jose issa jannan kan. Grazzi ħafna Sur President. Kummissarju Vella, jena kitibt l sitt darbit f'dawn l-aħħar ftit xhur il-risposti jew kienu mhux eżistenti jew kellha verament dajfa jiena tkellimt fuq il-kwistjoni ta' ton, jiena mhux ħanerġa' saqsi kien ħanajlek fittex u sib litra li ktibtlek qabel milit u weġibni, hekk joġbok, weġibni. Hemm xi żewġ punti oħra xtaqt inqajjem waħda fuq l-obbligu tal-ħadd ċermenu jien ħdimna sabiex nipruvaw li dan jaħdem, hemm numru ta' kwistjoni serji fuq l-art u hemm bżonn li daw jiġu indirizzati bħala urġenza issa qabel ma nżidu xi speċi oħra fi snin li ġejjina li bħalissa hemm problemi serji u il-problemi ħajjiżdiedu. Is-sitwazzjoni fil-gżejjer Faruni eh, hija eh, verament ħażina e, daw qed jiġu eh, qed jiġu motija intitolamenti fl-ilmiet Shetland huma mhux qed jaqbdu il-ħut fil-ilmijiet tagħhom meta jaqbduhom fil-ilmijiet ta' Shetland u din m'għandix tkompli hekk. Issa dwar l istokka fiex intom tafu li r-riżultati li kellna fl-aħħar laqgħa tal-Kunsill eh, din mhix ħaġa li għandha tiġi diskussa eh, b'mod sigrit imma għandha tiġi diskussa b'mod miftuħ. Grazzi. Merci Jan pour la rapidité. Grazzi Jan tal iżommejt fil-qosor, Signora Brio. Grazie Presidente. E- Grazzi, Sur President. Jiena xtaqt namel erba mistoqsijiet ma saqsi tlieta x'waħda fuq ir-rapport mal pajzi terzi fil-Mediterran diġà ġiet eh, mwieġba. Mela xtaqt ngħid li il bira fil komitat imbdiet mm, diskussjoni fuq ir-rapport ta' inizjattiva fuq il rabta bejn it-turizmu s-sajt. Kemm huwa importanti Eh, speċjalment fil-Mediterran ma mhux biss, eh, li konna sforz ta' sajt li jħossib l-ambjent, li ħares l-ambjent u joħloq ukoll postijiet ġodda tax-xogħol. U li tinsaqsi wara l-konferenza ta' Katania fejn aħna pparteċipajna wkoll aħna smajna xi interventi interessanti ħafna dwar ki li li eh, għal-Mediterran ikonna approċ ta' iżjed minn speċi waħda fil-fatt kien hemm l-MSY multi species li fil-Mediterran fej għaw sistema kumpless, palma semmejt inti ta' ton, din tista' tkun soluzzjoni. Fl-ħarnet nixtieq nagħmel mistoqsija taljana dwar il-kas tal- tal-vongole. Um, hemm ċertu standards għall-Italja u hemm bżonn li neżaminaw l-impatt fuq il-biomassa fuq it-tnaqis ta' daqs minimu u ngħidlek oqgħod attent naqra fuq dan il-punt għaliex is sajjieda tagħna huma imħasba ħafna ħafna. Grazzi, grazzi ħafna sur kummissar. Oui. Merci, euh, Renata. Euh, Monsieur Serrao Santos, Ricardo. Obrigado. Euh, antes de mais, quero também Ricardo. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju. Il-kap tal-kabinet, Sur Machado, dejjem huwa pjaċir naraw hawnhekk. biex ninvolvu ruħna f'dan id-dialogu. Għandi żewġ mistoqsijiet fat fatt għadhom fuħda. u dan għandu x'jaqsam ma' kwistjoni li kerem referenza li għam minn numru ta' xjentisti, grupp ta' xjentisti fil pubblikazzjoni internazzjonali riċentement, iġviri l potenzjal il-kbir li hemm fis-sajt fil-sajt pelagiku eh, dawn huma eh, nutrizjonali nutrizzjonali ħafna partikolarment għal dak li huwa l-omega 3. Jiena semmejt li dan il-potenzjal is-semma huwa sors kbir ta' biomassa. li ħafna iktar mill-biomassa li tiġi promossa prodotta mill-tiġiġ fil-pjaneta. Ix-xjentisti jgħidu li jemżon bżonn neżaminaw din il-potenzjalità, il-potenzjal li hemm u naraw iżda x'inhu l-impatt ambjentali. U din il-biomassa hija importanti ħafna wkoll għal speċi oħra ta' staħut. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija jekk il-Kummissjoni hix qed teżamina jekk intom xed taħsbu dwar evalwazzjoni ta' kif tistgħu tisfruttaw dawn ir-riżorsi mezopelagiċi eh, mod simili għal dak li qed nagħmlu riżorsi minerali għaliex hemm studji ukoll anke fuq dawk it-tip ta' rizorsi u mżon bżonn li nagħmlu l-istess ħaġa anke hawnhekk. Pepe Blanco. Kien hemm referenza dwar eh, il-flotta Spanjola u l-effett hemm bżonn inkomplu l-isforzi tagħna u l bojkot importanti ta' eh, kumpaniji kbar internazzjonali li specialment speċjalment dwar il-prodotti tal-klelb il-baħar u dawn għandhom ikunu konformi mar regoli Ewropej li huma ħafna iżjed stretti minn regoli oħra. Tinnet, Sur Komissarju, il-rapport fuq il-possibiltajiet ta' viabilità biex nassigulaw il-viabilità ta' ċertifikat ekoloġiku Ewropew tal-prodotti ta' sajt. Meta ħajsir dan? Hija xi ħaġa interessanti ħafna u għada eh, pendenti. Hemm f'pajjiżi hemm tasib dwar ir-regoli l-ġodda l-miżuri ġodda dwar id-daqs tal-mali eh, għal eh, ċertu sajt. U bħalma qed timti hemm bżonn ta' ċertu uniformizzazzjoni tal-simplifikazzjoni, ma' simplifikazzjoni ma tistax tkun b'tali li ir-regola ikollha impatt negattiv u f'dan il-każ iva kieku ikollha impatt negattiv u għalaqtaw, grazzi. Grazzi Pako issa Sinjura Tomacic. nasuradni. Grazzi ħafna sur kummissarju, grazzi għal kooperazzjoni tijak u għal prezentazzjoni. Jiena ġejja mill kroazja pajis li għandu aktar minn 1300 gżira. Hemm xi persuni li jiexu f'dawn il-gżejjer li tant jinsabu il-bot mill-art li jiklu il-ħut verament rarament Iklu iżjed kabotċi minħut. Iġviri, din regolamentazzjoni mediterranja għanda bżon tkun konformi ma' CFP. Jiena nixtieq ukoll li jkun hemm regolamentazzjoni aħjar tal-gilnets u distinzjoni bejn il-gilnets u il-ġbiki ta' tkarkir għawek għanna bżon ta' definizjoni aħjar, grazzi. Si, Madam Tomadic. Madam Dot, s'il vous plaît. Signora Dodds issa, mikrofonu. Grazie ħafna sur kommissarju. Grazzi ta' dak li qed fuq il-kwistjoni tal-rkupru tal-Merluz Kemm li membru ta' dan il-kumitat, dan il-kumitat eleb ħafna sfidi. U għat ma ġini es mill-li jeleb dawk l-sfidi, u jina naf li fl-imkien aħna għankunu edin naħdmu sabiex nsibu soluzzjoni għal kwistjoni tal-irkupru tal merlut Issa malar malar nishtiq nitkellem dwar il-tkabbir ekonomiku blu. Fil-Kostituzzjoni tiegħi tal-Irlanda ta' fuq, L-ikbar port huwa dak il-kejli. Il-organizzazzjoni ta' produtturi ta' sajt hemmhekk żiedu il-potenzjal tagħhom bil-kbir minn meta jina inaqat eh, fil-kumitat issa huma jipproċessaw il-qabdi tagħhom għamlu diversifikazzjoni wkoll anke fis-settur ta' rinnovabbli fil-Baħar ta' Tramuntana. Riċentement fil-fatt faslu pjan għall-estensjoni ta' port sabiex jinkludu aktar proċessar aktar ħidmiet ta' inġinerija ħafifa, eċetera. U aħna nitkellmu kontinwament dwar it-kabbir blu, imma dan ifisser e, jeħtieġ e, kapital u investiment kbir sabiex dan iseħ. Reċentement jiena il-qajt il-Viċi President tal-Bank tal-Investiment l-Irlanda ta' fuq, jiena nixtieq nkun naf il-Kummissjoni flimkien mal-Bank tal-Investiment x'qegħdin tagħmlu sabiex iżidu l-potenzjal ta' tkabbir blu. Grazzi ħafna. Grazzi President, Sur Kummissarju, inti eh, eh, tlapna ninkunu il-leħen tal-sajjeda għawek u jina fil-qosor ħafna brabta mal-Galizja. Għandi tlet punti. Iprofa emenda il sistema ta' tqassim tal-kwoti sabiex jkun hemm aktar ġustizzja mal-Golizja u li tisma' il-kummenti u t-talbiet tal-sajjeda f'dan il-qasam. It-tieni net il-kwissjoni tal-marsa tal-baħar f'saħħtu anka eh, għal dik li hija eh, l-Galizja li jiġu impoġija fis-seħ dawk il-miżuri kollha li jistgħu iwasslu għat-tindif u il-reintegrazzjoni. U tielet punt li l-akwikoltura industrijali ma tkunx ta' pelikru għal dak kollu li għandu x'jaqsam ta' sajt e, fuq skala żgħira u e, artiġjanali u sajdiet oħra. Issa biex nala dwar l-ekonomija blu nixtieq nitolbok li koll tara li din l-ekonomija il-blu ma tinsix li lan ewlieni għan E, sabiex ikun hemm aktar impjiegi, sabiex ikun hemm attivitajiet fi żoni kostali huwa propju is-sajt u li għatta attivitajiet bħala il-minjiri għandhom jitħallew barra. Grazzi ħafna. Issa, Isabel Toma. Grazzi. Skużani tal-li etnaġel minnħabba li mandi xħin. Issa, l-ewel fuq il-ħat. Intom, palma qalet il-Senjur sul Vandalens, għandkom pjanta selettivita u innovazzjoni inklus billi jużaw il-fejamp, tużaw il-fejamp biex Eh, il-bligu tal-ħat u li jkun effiċenti, jkun utli taħseb li għadija tajba. U xini l-iskadenza regolament tal-kontroll li jina prezentajt eh, darba l-oħra rapport inizjattiva li juri il-karattru tal-natura eh, tal-ma ta' miex ġusta tal-kontrolli. U barra minnek il-komitati Eh, tkellmu fuq il-Fond Ewropew għasnajt sabiex iħejju il-fejamp mill-2020 lem. U naħseb li ħanqoddu nikonsultaw mal-FEP mill-2014 eh, għandek il-periodu ta' bej 2014 u 2020 mela li fadal, u dak dan id-distak, kif għasolvija din, grazzi. Eh, maintenant, je passe la parole à Claudia. Claudia. Issa Claudia, għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Kummissarju fil-qosor ħafna. Għalix man nixħin. Grazzi għal prezentazzjoni li inti għamilt, grazzi tal-li tkellimt u tal-li temmen fl-ekonomija blu u tkabbir blu. Aħna lesti li nappoġġawk f'dan il-qasam għaliex aħna nemnu li hemm ċertu potenzjal għal tkabbir blu fl-ekonomija il-blu u aħna għamlu dak kollu nistaw sabiex nibatu l-kontribuzzjonijiet sabiex il-Kummissjoni wkoll ikollha pjanta azzjoni speċifiku u azzjonijiet speċifiċi għal reġuni tagħna. Nixtiequ nixbdulkom lat nixbdu l-attenzjoni tagħkom għal vulnerabilità tal-sajt fuq skala żgħira fir-reġuni tal-periferija. Hemm ċertu restrizzjonijiet u hemm bżonn soluzzjoni partikolarment għalihom biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet li kienu ta' tħassib partikolari għal sajt fuq skala żgħira dwar il-flotta rinnovabli l-modernizzazzjoni tal-flotot. Għaliex ħafna minn dawn il-sajdiet ta' skala żgħira jiddependu fuq dan is-settur għal għajxin tagħhom. Għalhekk strategija għandkom? sabiex aħna nkunu nistaw insibu għall-inqas xi forma ta' soluzzjoni biex niżviluppaw u nerġaw nibnu dan is-settur. Grazzi. Grazzi ħafna sa' Klara l-aħħar kellima. Iva, kullħat ħat ma tjaqta l-ħin għal-ħat, eh, kolħat kellu ċans li għajt dak li jrid, tiġbir taqtawx li li għaxin l-axħar wahda, mela, Sur President, Sur Komissarju. Mela, jina eh, ħat gost nisima ktaj, nisima ktaj, Sur Komissarju, li is-sajt tradizjonali u ta' skala zaħira miex qed tiġi trattata tajjeb mill-istati membri nista' ngħidlek hekk jien stess hemm problema hemm bżonn insolvu din il-kwistjoni. Apparti il-kwoti imma mhux qed tiġi konsidrata s-sajt eh, tradizzjonali u laqas fil-programm operattiv ġiri ma nafx nistgħu nagħmlu ma jiena wkoll xtaqt eh, li tkellem favur dan is-settur. Il il-programm operattiv eh, palma għal il-surpena fit-qasim tal-kwoti. Jekk għandek ċans nixtieq tajdinna u titkellem ftit dwar l-opportunitajiet tal-settur tas-sajt Ewropew u l-ekonomija ċirkolari. Naħseb li tkun ħaġa interessanti. U kwistjoni li tħassibni huwa il-ftit eh, attenzjoni nazzjonali li hemm f'dan is-settur. Għalhekk jiena nixtieq li ikunem hemm ċertu miżuri li jittieħdu sabiex ikun hemm rilevanza nazzjonali, sabiex ikonna aktar sostenibilità ma fis-settur tas-sajt il eh, bżonn li jindaħlu aktar li zazah fiha, grazzi. Proset, Klara, proset. Jien, kakalix bżon naqtalek il-majk, proset, sur kommissarju issa fidejk. Thank you very much. Grazzi ħafna, Alan. Mela, nix nibda l-ewwel net. Mill-mistoqsija ta' Klara Zazax fis-settur eh, ta' sajt iva li MFF jipromovu it-taħriġ abbor tanka mħalla sa' Zazax eh, jappoġġaw kol persuni li tixri għall-ewel darba, ġviri l-ewel bastiment, li kun iżar minn 24 metru, jekk ix-xerrej għandu inqas minn 40 sena. bat il-skemi oħra fejn iż-żaza jistaw jiġu Eh, miġbuda lejn is-settur tas-sajt. Issa ovvjament jekk aħna l-istokki tal-ħut tagħna nagħmluhom aktar f'saħħithom, is-settur ikur aktar eh, jagħmel aktar profitt u jiġbed aktar żgħażagħ. Dwar toħ tal-pinent tal-klib il-baħar, nixtieq ngħid li l-Kummissjoni riċentement għamlet l-ewwel rapport fuq l-implementazzjoni ta' din il-politika u ir-risposta eh, kbira kienet pożittiva ħafna. Issa dwar il-regolament tal-Mediterran, Sinjura Tomasic, il-regolament tal-Mediterran rrit jiġi evalwati sera d sa dan it-tant proposti fuq eh, pjanijiet ta' ġestjoni fuq Pelagi Ċizar ħassir din is-sena jina saqsejtu kol dwar litra ta' Sur Duncan u edin jajdu li litra eh, ġiet iffirmata firmata fil-15 ta' aprilu dal-waqt tirċivija nistaw anka nibatuha direttament bl-email. Ma nistax nifhem għalfej domna daqsek biex irrispondejni dispieċini. Issa, dwar l-obligu tal-ħadd, Iva, inti saqsejt ukoll dwar dan, xek. Eh, l-obligu tal-ħadd irid jitniet sal-2020 huwa proċess li jittieħed pass pass u jiena naħseb li rridu li dan il-proċess isir aktar malajr billi aktar tard. U hemm bżonn irridu nkun bżonn nkunu ambizzjużi. Issa dwar sajt li għandu x'jaqsam mal-turismu ta' Briano, aħna nappoġġaw diversifikazzjoni tas sajt, nafa xina niġi minn min, min villaċ tas sajt fejn issa jieda qed jiddiversifikaw u issa jistadu biss eh, fuq eh, bażi part-time. Ovvjament hemm eh, ċertu eh, attivitajiet, turizmu, restorans, il sajt tal-pastatemp, etc. ħafna attivitajiet u bħalissa hemm madwar 880 eh, proġett f-16 stat membru propju fuq dan is-suġġett. U għanet nistennew li ħajkun hemm madwar 500 proġett appoġġat fuq il-turizmu. Issa inti semmejt ukoll l-approċċ ta' aktar minn speċi waħda minn kella l-approċċ tal ekosistema għal-Mediterran U dan huwa propju dak li qed nippruvaw nagħmlu fil-pjaniet multjanwali tagħna li dak li qed ngħidu huwa li jridu nibdew niċċalqu minn speċi waħda għal iżjed minn speċi waħda. Issa dwar il-gantofli, il-vongole, din hija kwistjoni li inna niddiskutuha, jena konxu ta' din il-problema, meta kont Katania jena anka l-tqajt ma' ċertu sajjeda anka miegħek Kienem laqa mal-STICF e, e, e fejn diskutew din il-proibizjoni taljana fuq il- eh, għandofli fil-reġun u ma twaslu għal konklużjoni li ehm, kienem ħafna ehm, studji u stekf konkludew li il-proposta taljana hija waħda tajba. Jina naħseb li jemżon inkomplu naħdmu fuq dan irridu niċċaraw xi aspetti importanti u rridu nkomplu nikkoperaw flimkien magħkom u l-awtoritajiet Taljani. Imma jiena ottimist fuq dan. Issa dwar l-ekonomija ċirkolari, Klara Iva, l-ekonomija ċirkolari u is-sajt, hemm rabta diretta l-aktar, mhux biss ma l-aktar, eh, permezz ta' tnaqqis tal-iskart eh, eh, marittimu. Din hija kwistjoni globali importanti ħafna f'numru ta' snin ehm, l-esperti qegħdin jgħidu li għal kull tliet tunnellati ta' hut, ħajkollna tunnellata ta' skart li 80% minnhom huma plastik. Eh, għalek, waħda mill-affarijiet li qegħdin nippruvaw eh, niksbu huwa it-tnaqqis tal-iskart tal-plastik fuq l-art għax imbagħad dan jispiċċa fil-baħar. Aħna qed noħorġu bi-strateġija fuq il-plastika li ħatħares propju lejn dan. U fl-ekonomija ċirkolari hemm impenn li l-iskart eh, marittimu għandu jitnaqqas minn tal-inqas bi 30 fil-mija. Issa Santos semma u kol xi punti importanti ħafna u jina inwedkom li ħanara dawn il-punti dwar il-daqs tal-malja din hija xi ħaġa li hemm fil-miżuri tekniċi u li ir-reġjonalizzazzjoni u miżuri tekniċi jistgħu jgħinuna fuqha. Sir Dodds. Signora Dodds il appoġġ tagħna hija tema likom. It-tkabbir blu huwa importanti ħafna u rajt ukoll il-kumment tagħkom li s-sajjeda jistgħu jiġu mejjuna jekk jiġu inkoraġġuti li jagħtu valur li l qabdiet tagħhom u dan huwa propju l-eżempju li semmejtu. Intom semmejtu koll id-diskussjonijiet li kelkom mal-IB, jien koll fil-fatt il-tqajt mal-IB, il-tqajt mal-IB, Bank ta' Investiment Ewropew, fil-kuntest tal fc għaliex bħalma tafu kisbu il-finanzjar minnat l-Unjoni Ewropew li IB U l-laqa speċifika tijaj għalli e ib kienet li eh, tilhom li għandhom eh, jaraw mot aktar favorevoli l-proġetti ta' tkabbir blu li għandhom x'jaqsmu mal-ekonomija blu. U il-Viċi President tal-IB e wedni li huma se jkunu qegħdin iwaqfu dak li huma jsejħu il-Blue Unit, unità blu li speċifikament ħatħares lejn applikazzjonijiet fuq proġetti li għandhom x'jaqsmu ma l-ekonomija blu. Il-blu ekonomija anka sjena semmita, Galizja jiena konxu ħafna tal-problema li teżisti hemmhekk, jiena mort hemmhekk tkellimt ma' sajjieda u rrid ngħid li iż-żjara kienet waħda pożittiva ħafna u f'kull opportunità li jkolli jiena dejjem ipprovajt nappoġġa l-SSFs u ħankompli namel dan anka jekk pal qed ħafna mir-responsabilità hija propju fidejn l-istati membri imma meta nista jiena dejjem qed nipprova nafas sabiex l-istati membri ikunu jistaw jgħinu. Fl-aħħar mill-aħħar jien għandi ċertu tħassib ukoll dwar l-SSFs għaliex minn perspettiva ekonomika dawn mixin tajjeb iżda mhux tajjeb daqs is-sajt industrijali jista' jista' jkun ħafna raġunijiet għal dan. u wieħed mir-raġunijiet, għad mir-raġunijiet tista' tkun li m'għandniex bizzejiet informazzjoni għaliex huma eżentati mid-data, eċetera, m'għandux għaf jiġru data u jagħtu data, għalhekk aħna ma nafux eżattament x'qed jiġri fis-sajt ta' sajt ta' skala żgħira. Jekk aħna għanna bżonnu, naqblu li għanna bżonn li għom aktar, hemm bżonn li niksbu aktar informazzjoni aktar għarfin dwarhom. Jiena dejjem ngħid li l-sajdiet ta' skala żgħira huma li żjed sostenibbli, iżda meta tħares lejn iċ-ċifri eh, nistgħu naraw li il ħakna l-MSY f'numru ta' stokkijiet fejn hemm eh, sajt industrijali u kummerċjali ma ma nistgħux ngħidu li l-istess ħaġa l-SSFs għaliex ma tantx għandna informazzjoni. Issa dwar l-akwakultura, għawek Klara tkelmet ukoll tkellmet dwar l-akwakultura u il-mira tagħna hija li dan is-settur inżiduh minn tal-inqas 10 fil-mija L-idea li aħna rridu mmorru mhux biss għall-akwakultura ma' akwakultura sostenibbli huwa punt importanti ħafna li bħalma tafu aħna għadna nimportawx madwar 60% tal-bżonnijiet tagħna tal-ħut li eh, nimportaw li, li konna bżonn. Jiena nkun se nagħmel konklużjoni m'għandix ċans nagħmilha. Imma sempliċiment ningrazzja lil Carmen Novella l-Kummissarju tal parteċipazzjoni tiegħu fil-Kumitat tagħna ta' dalodu u l-fatt li wieġeb għal l partit importanti tal-mistoqsijiet tagħkom. Jiena nitkellem flok Carmenu, kontkom xi mistoqsijiet għalikom li forsi għalih li ma weġibx tista' tibatom eh, bil-miktubatom il-miktub li żgur mhux forsi bil-qalb kollha jwiġbuhom. Ah, kien hemm xi ħafna mistaqsijiet forsi preċiżi ħafna koll li forsi ġitu xiktar iktar kjarifiki fuqhom. Mirri grazzi tal-li għamiltu l-aħjar u l dan il-żmien qasiri li kena ehm, u li taqsamna l-ħin kemm nistajna. Grazzi, Kummissarju.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 tiegħu jew xi ħadd forsi m'għandux. Isabel m'għandix din m'għandix din il-karta. Kif iddeċidejna l-bira? Bil-Viċi President kun, il-punt numru 8 il abbozz tal eh, fuq il-sajt se jiġi diskuss biss qabel il-punt 18. Isabel mhijiex responsabbli fuq dal-punt il-qas segretarjat fuq dak li konna qed ngħidu jien nerfa ta' kollu jien. Mela ngħidu għal-voti. Issa qabel ma nibdew. Sinra Dodds. Jan, qed tisimgħuni. Jiena nixtieq ngħidilkom illi Sinjura Dodds rapporter fuq il-pjan fuq żmien twila stok tal-Merluz nan vradajnieh l-għalija għaddiet tal l-bira lat formali biex ċaqalqu l-vot fuq il-lat insirsuzjonali fuq il-pjan tal-Merluz illi niftħu din il-laqa. Niskrimu dwar fil-ftuħ din il-laqa. Issa, jekk hemm eh, il-shadow reporter li xtaq li jagħmel il-laqa qabel il-vot fit-tlieta sabiex niddiskutu magħhom fuq dal-punt. Allura nipproponi illi nimmodifikaw l-aġenda tagħna u nittrattaw punt numru 11 fit-tlieta. Topponu di ħaġa għax dura dozzi titkellem għax xadda u l-affarijiet ikunu ktar ċari, sawa? Sawa wis, prosit. Naddu rapport fuq il-Baltiku. Mhix komplikata din, għaliex hawnhekk qed nitkellmu dwar li ngħidu iva jew lew il-mandat. Niftu l-vot, l-esti. Niftu l-vot, il-vot huwa miftuħ. Vot maluq. Satax favur, nej kontra. Għalix kienem minn man li ġidej, man għaddit. Mmeċu. Mela, it-ton. Rapporter Gabriel Mato. L-istess, kull mija kustjoni wahda, vot miftuħ. Vot malu. Oxrin favur, Wieħed kontra. Ir-rapport fuq iġbir tad-data. D'accord. Allons-y. Donc, euh, amendement 100. Emenda 11. Vot miftuħ. Emenda 100, skużawni. Vote malou. 19 erba. Wi emenda 101. Vote miftuħ, vote malou. Għaddit. Emenda 102. Vot miftuħ. Vot maluq. Maddiċ. Emenda 104. Vot miftuħ. Jinxet jgħid il-President ħawat eh, Farijiet tħat eh, komplikaw ruħhom. Mela, 14 kużawni. jimdejt bil-100, 101, 102, ġifieri 14, il-vot miftu, vot magħluq għaddit. Nerġaw nibdew kitridu. Mela, emenda 14, vot miftuħ. Vot malu għaddit. unanimità. 103 taqa. Emenda 15 fif vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 104. vot huwa miftuħ. Votazzjoni maluqa. maddix. Kompromess numru wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Kompromess tnejn. Votazzjoni miftuħa protezzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess numru tlieta Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess numru erba Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Kompromess ħamsa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Nandu kompromess numru 6. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess 7. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda u 162 vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Emenda 163, l-ewwel parti. B'emenda bil-fond, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit tieni parti votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddit emenda 50 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddit Mi emenda 164 votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Naddu għad 52 votazzjoni hmm, miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 53 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa għaddit. Mija 65. Eh, Votazzjoni miftuħa. Għaddiet. Mija 54 eh, vot miftuħ vot malu għaddiet. 166 vot miftuħ. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Kompromess minja, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 174. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 175 miftuħa magħluqa għaddiet 176 تقع 177 votazzjoni مفتوحة votazzjoni magħluqa عديد 178 votazzjoni مفتوحة votazzjoni magħluqa maddiċ. 179 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 50 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Mela 180 taqa' 57 irtirata. 58 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 59 votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 60 il-vot huwa miftuħ votazzjoni magħluqa għaddit, 61, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Fuq il-premessi, emenda 62, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. 63 miftuħa maluqa għaddit. 64 miftuħa maluqa għaddit. 66 miftuħa maluqa għaddit. Is-67 miftuħa maluqa għaddit. għaddit. 68 maluqa, miftuħa, maluqa. Maddiċ. 69 fot maftuħ, maluq. Maddiċ. 76 fos miftuħ malu għaddit 71 miftuħ malu mandiċ 72 pożizzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 63 għaddi vot miftuħ. Vot magħluq. Għaddiet. 74 miftuħ. Magħluqa. Għaddiet. tnejn votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 76 eh, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddiet. 77 eh, miftuħa, magħluqa. Għaddiet. 142 votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet it-tlieta votazzjoni miftuħa votazzjoni magħluqa għaddiet 178 78 eh, skużawni votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa għandit 79 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għandit. 80 żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għandit. Tieni parti votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Emenda 80, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 4, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Emenda 5. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 6. Votazzjoni miftuħa. maluqa. magħluqa. imen emenda numru 7. Irġi rata mir-rapporter. Emenda tminja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Amenda disa' 10 u man votazzjoni miftuħa bil-votazzjoni magħluq għaddiet. Emenda 11 miftuħa magħluqa għaddiet 82 magħluqa għaddiet. 10, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Maltiet. 87 miftuħ Malu. għaddit 88 vot miftuħ Malu. għaddit 89 miftuħ maluq għaddit. Disejn maftuħ Malu. Għaddit. Wieħed u disejn vot miftuħ. Vot malu. Għaddit. Emenda 12, hawnhekk għandna emenda bil-fom mill-kollega Bilbao. Jien xi ħadd kontra din l-emenda bil-fom ta' kollega Bilbao. Le, mela. Emenda 12. innaqduha mal-emenda bil-fom tal-Sur Bilbao. Niftħu l-vot. Ma tafux ġifri bija di, nemenda bil-fom, jissibti li kienet għandkom, bil-miktub. Mela jek lex bil-baw, fidejk. Sur President, aħna nitolbu l segretarijat li tagħmel emenda u tifred l-aħħar parti din l-emenda u apparti minn hekk aħna konna sorpriżi li din hija l-votazzjoni li xqaluna li skont il-proċedura stabbilita ma kienx possibbli li jsir dan u għaldaqstant ma nafx x'inhi t taħwida li saret hawnhekk għaliex aħna naqblu mal-emenda, però ma naqblux mal-aħħar parti. U s-segretarjat qalu li kif għadni kif għedtilkom li ma kienx possibbli li nifirdu dan il-parti. Donna. Mela, din informazzjoni hija kif irċevejnija, imma mhux dejjem hija tajba, ma ximta tkun sbaljata fil-fatt. Mela l-emenda hija li nneħħu parti mit-tekst ta' numru 12. Mhux hekk. L-aħħar parti, Iva. Si vous êtes Jek taqblu ħanneħu l-aħħar parti. Bil. Jek Jgħid nistgħu l parlamenta sieħa, ma rridu. Du statut des stocks halieutiques, notamment dans la Nitkellmu fuq istok um, tal-bahar tal-Mediterran, mod partikolari għal dak li huma l-anijiet tal-bej kummerċjali. Allura, ħafna drabi id-dikjerazzjonijiet żbaljati illi tiġi mbagħad eh, falsifikata jew ma tibqax tot. Taqblu? Ma sibsux namlu xi ġiġi tleftijiem nistennew. Xi ħadd Japponi u xek tajjeb itnejt. U x'inhu, President, naħseb li jista' jkun hemm konfużjoni eh, għaliex nixtieq intenni li aħna tħawadna il-fatt li ma kienx hemm din il-possibilità għaliex ma kienx parti mill-proċedura u issa qed tiġi ppreżentata din l-emenda bil-fom meta ma stennajniex. Jiena nipproponi li jinsegwu l-lista kif inhi u mbagħad daqshekk nagħmlu hekk. U nivvota kontra din l-emenda u favur l-emenda ta' Mato biex ma nitilfux aktar ħin. U narawk nitalmux minn din il-lezzjoni mbagħad. Vous retirez votre amendement oral. C'est bien ça. Donc on va voter sur l'amendement tel qu'il était écrit. Mela, ħattirċila d-emenda tijak u xek, mela ħanivvotaw fuq l-emenda ek kifini bis, miktuba, kif kim sorġinarjament. Da ħas il-koll, dil-kedda kolla biex wasalna għall-punt oriġinali. Minn fej bdejna. Mela, il-vot huwa issa miftu emenda 12. Vot malu. Għaddit. Emenda 92, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni malu. Għaddit. Emenda 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 3 u design, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda 140 miftuħa. Maluqa. Għaddiet. Emenda 94 għaddiet eh, miftuħa maluqa. Għaddiet. 95 miftuħa, maluqa, għaddit. 96 miftuħa, maluqa, għaddit. 97 miftuħa miftuħa maluq, għaddit. 120 vot t-tiri miftuħa stazzjoni maluqa. Għaddiet, emenda di 98 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddiet, 99 votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Mela, speċajna l-emendi, mela nifotaw fuq rapport kollu kemmu, votazzjoni hija miftuħa. votazzjoni għal-luqa. U r-rapport huwa adottat mod unanimu. Iva, rridu nifutaw fuq il-mandat. Il-votu miftuħ. allura fl-istess proporzjona l-unanimità il-mandat huwa adottat. Mela, issa wasanna għal-rapport fuq il-Liberja, il-rapporter u kollega tagħna għandu vot wieħed, il-vot huwa miftuħ. Vot maluq u adottata. Votazzjoni maluqa u adottata.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 Għaddit. Issa l-emenda 13. Għawek għaw emenda orali ta' Nikolaj Iva. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, emenda 14. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 15 ġiet irtirata, issa emenda 5, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, għaddit. Issa, il-premessi, premessa 6, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Madiċ, l-emenda 7, il-premessa 7, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Madiċ. Emenda Tminja, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Naħseb li forsi Sinjora Godin marret li l-inwis. L-emenda dissa. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U hekk għamilna tlieta. Min da 10, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Min da wieħed, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Min da 11, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 2 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda 3 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa nivvotaw fuq ir-rapport kollu kemm votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa.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 E, kenna il-bira fil-ħamsa, issa għanna Isabel Thomas li sawni l-punt taħħa. Naddi il-kelma lilek. Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja kif inżommu l-kontrolli fl-Ewropa fuq is-sajt mod uniformi. Irridu niddiskutu dan l bozza rapport. Grazzi ħafna, Sur President. wara votazzjonijiet is-sitwazzjoni dejjem tkun naqra mqanqla. Jekk tridu eh, tpaċċu oħorġu naqra barra jekk iġobkom. Mela, kienem xi punti li eh, kelli dispjaċir fuqhom naħseb taqblu miegħi hemm ċertu differenzi bejn pajjiż u ieħor dwar il-kontrolli tas sajd Din hija problematika, fil-fatt hija aktar problematika mill ħsibna oriġinarjament. Il-metodi ta' riċerka fil-fatt taqqas jeżistu għal din it-tip ta' rapport ta' inizjattiva propju u naħseb li hija ħasra. Għaliex wara iżjarat li kelli f'portijiet differenti, entitajiet ta' kontroll wara li kelli l-opportunità u dan permezz tal-Kummissjoni li niltaqa' ma' rappreżentanti ta' entitajiet ta' kontroll minn pajjiżi differenti. Il-verità hija li il-metodi ta' riċerka u riżorsi disponibbli mhumiex biżejjed. U dan iwassal ħafna frustrazzjoni biex isir dan l-eżerċizzju. u hemm ċertu punti li juru dan li ngħid. U dan l-abbozz ta' rapport sa' inizjattiva propja ħa jittejjeb mill-proposti u l-emendi ta'kom m'għandix dubju dwar dan. U r-riżultat huwa dan li ġej. L-ewelet. Hemm differenzi bejn stati differenti dwar il-kontroll, speċjalment fuq l-ambitu Hemm ċertu stati fejn l-ambitu huwa limitat għal kontroll abbord jew inkella meta jsir il-ħadd fil-portijiet, u mbagħad hemm pajjiżi oħra fejn isir il-kontroll imkien. Inkluż id-distributuri bil-grun grossa u anka fir-ristoranti. Mbagħad hemm ċertu entitajiet sa' amministrazzjoni u bħal madu kif intqal hemm differenza fil-pressjoni li ssir għal ċertu kontroll. Hemm stat fejn hemm entità waħda li tagħmel kontrolli kollha fil-waqt li hemm stati membri oħra fejn hemm irdupjar tar-rwol ta' kontroll. Umbat hemm approċċi differenti dwar il-metodi ta' kontroll. Hemm ċertu stati li isom jippreferu kontroll għabbażi tal-kalkolu tar-riskju fil-waqt li oħrajn jipreferu il-kontrolli bla doċ. Aħna dġat tkellimna dwar dan waqt is-smieħ. u kultant kien għabbażi ta' riskju ta' ksur ta' regolamenti. Umbaħt hemm differenzi kbar dwar it-taħriġ ta' min jagħmel kontrolli. Iġviri il-livell ta' taħriġ li jenata u anka tip ta' taħriġ li jenata u l-livell ta' arfin li hemm ivarjaw ħafna minn pajisa għal ieħor. Proċeduri u anka eh, proċeduri ta' kejl jistaw ikunu differenti ħafna minn pajisa liħor il-livell ta' ksur u l-applikazzjoni ta' sanzjonijiet hemm varjazzjoni kbira bejnietom Kultant hemm pajjiżi fejn hemm sanzjonijiet amministrattivi, f'pajjiżi oħra huma penali, jiġifieri hemm varjazzjonijiet kbar minn pajjiż għal ieħor. Aħna rajna wkoll li kien hemm diffikultà dwar l-iskambju ta' informazzjoni anka jekk irridu naraw li kien hemm titjib kbir. Hekk kif għadda iż-żmien fir-regolament ta' kontroll kif ukoll fl-Unjoni Ewropea. Kien hemm titjib ċar fl-iskambju ta' informazzjoni bejn il-pajjiżi. Anka jekk ċertu pajjiżi u ċertu ispezzjonijiet juru li għandhom diffikultajiet biex ikun jistgħu jiksbu l-informazzjoni mill-pajjiżi ġirien tagħhom. u nixtieq nifasizza fuq dan l-aħħar punt tiegħi, hemm diffikultà reali fl-aċċess ta' informazzjoni min-naħa tas-sajjieda. fid-dawl ta' diffikultà ta' dokumentazzjoni u regolamentazzjoni li teżisti. Waqt il-prezentazzjoni ta' l-ewwel linji gwida, jiena tkellimt dwar is-sitwazzjoni fejn eh, intużaw numru differenti ta' dokumentazzjoni ta' dokumenti. Għaliex jekk aħna irridu ir-regoli u l-liġijiet li jiġu implementati effettivament hemm bżonn li jkunu aċċessibbli u l-arfin li jittieħed minn dawn id-dokumenti jrid jiġi maqsum. U fid-dawl ta' din id-diversità sinifikanti dwar ir-realtà tas-sitwazzjoni għal kontroll fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi, Jina ninsisti u dinja parti mill-premessi inizjali tija jekk din il-kwissjoni ta' diversità toħloq problema hija għaliex l-ambitu, iġviri, eh, il-regolament 2009 2004 eh, tant hemm reġim ta' kontroll wiesa li dan ir-reġim għandu l-Unjoni Ewropea kollha kemm bħala parti mill-qafas tiegħu, jiġifieri, l-ambitu għandu jkun uniformi fl-Unjoni Ewropea kollha kemm u s-segwitu ta' ċertu punti li rridu ċissolvuti, palma jett dinja kwistjoni ta' inizjattiva, irridu naraw il-Kummissjoni xħatkun qed tipproponi sabiex innaqsu dawn id-differenzi il-kbar, dawn għandhom effetti kbar fuq is-sajjieda. Palma qal il-kontrollu, id-direttur tal-kontrolli, il kontrollu direttur tal kontrolli Eh, dim isna naraw l-affarijiet aħjar naħa l-oħra. Għalek daw is-sajjida dejjem ħossu li huma għandhom kontrolli għar minn li eh, persuni u possijiet oħra. U jina personalment inħoss Nħoss li għandhom raġun fuq punt, il-kontroll mhuwiex uniformi. U din toħloq problema. U jena nittama li tkunu tistaw tagħtu xi kummenti, tagħtu suġġerimenti biex ntejbu dawn il-punti imma l-ewwel qabel kollox. Hemm bżonn li nissimplifikaw il leġizlazzjoni sabiex ikunu nistaw intejbu l-aċċess ta' professjonisti għal leġislazzjoni u regolament. Għalek aħna rridu nassiguraw li dan l-arfin wasal implementazzjoni aħjar ta' regolament u dan huwa importanti immens. It-tieni punt lill-Kummissjoni fil-fatt biex nassiguraw li hemm traspożizzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni. Għaliex dan mhuwiex din mhix il-pożizzjoni attwali. Din hija direttiva. Għalhekk it-traspożizzjoni ta' regolament huwa ħafna inqas minn ta' direttiva għalhekk il-Kummissjoni għandha bżonn tipprova tnaqqas id-diversità li teżisti dwar it-traspożizzjoni. U hemm bżonn li jkollna reviżjoni wkoll tar regolament tal-kontroll li semma wkoll waqt ma taknaw il-Kummissarju. Il-kelma mej tintuża ħafna fid-dokument. Hemm ħafna każijiet fejn it-terminu may bl-Ingliż eh, qed jintuża minflok il-kelma should. U b'riżultat ta' dan hemm ċertu stati membri li jimplementaw ir-regolament u oħrajn li le. U għandhom raġun sa ċertu punt għaliex l-użu ta' may e, fir-regolament jippermettilhom li jagħmlu dan u dan iwassal għall implementazzjoni differenzi tal-regolament u ma temxi punti pozittivi. Per eżempju, ir-rwol tal-Aġenzija Ewropea tal-Kontroll tas-Sajt. Huwa ċar li d-dokumenti għandhom x'jaqsmu ma' Proċeduri ta' kontroll li għadhom mhumiex obbligatorji m'għandhom punti ta' kontroll li jassiguraw li l-kontrolluri kollha jistgħu jibbażaw il-ħidma tagħhom fuq dan jassiguraw li jkun hemm uniformità punti ta' referenza għall-informazzjoni li twaqfet mill-Aġenzija tal-Kontroll tas-Sajt għadha mhix obbligatorja, hija għodda utli imma mhijiex obbligatorja. Issa wek rajna titip li naħseb li huwa ewlieni. L-intervent fuq l-artiklu 94 ta' regolament u il-sajt ta' priorità fil-regolament ta' kontroll dan wassal għal kontroll regolamentat mill-Aġenzija ta' Kontroll Ewropea u dawn huma għodot li permettu titjib. Imma jena nħoss li huma limitati iż-żejjed hemm bżonn li jiġu estiżi għall-istokkiet kollha li jinsabu f'diffikultà. Dawn kollha awtomatikament għandhom ikunu inklużi f'din il-proċedura. għall-artiklu design. Mela xiżjed. Iva hemm ukoll rakkomendazzjoni sabiex l-ambitu għall-implementazzjoni ikun miftuħ għal firxa sieħa li teżisti. Iġviri abbord, il-bastiment, sal-mejda tal-ikel bazikament. Iġviri hemm ċertu pajizi li ma jamlux kontrolli fuq trasport u din isa ir-regola ġenerali. Issa ħna għanna l-kontrolli bla doċ u dawk ta' spazju ħieles u għandhom il-vantaġġi tagħhom. Imma fid-dawl tal-tnaqqis ta' riżorsi allokati lil kontroll tas-sajt u koordinazzjoni tar-riskju, il-kalkolu tar-riskju, forsi il-kalkolu tar-riskju jista' jkun aktar effettiv. hemm riskju ta' tnaqqis ta' riżorsi allokati għal kontroll. L-allokazzjonijiet tal-budget għal kontroll fl-istati membri qed isiru dejjem aktar limitati. Niprofa nqassar ftit, naġġer ftit. Mela rakkomandazzjonijiet, ir rakkomandazzjonijiet kollha huma lejn l-uniformità u armonizzazzjoni tas-sanzjonijiet. Skont l-Aġenzija Ewropea tal-Kontroll tas-Sajt jidher li sanzjonijiet ekonomiċi huma aktar effettivi minn sanzjonijiet penali. Eh, għalhekk u huwa interessanti jekk nitlu naqrizi fid-dettall fuq dan il-punt. Issa dwar it-titib ta' l-armonizzazzjoni u it-taħriġ ta' dawk li wet u l-kontrolli, kif ukoll l-informazzjoni għas-sajjeda, Dan ovvjament ħajwassal għal titji fis situazzjoni ta' sajjeda fl-Ewropa. Ovvjament ħalli xaffariet affarijiet barra ma tantx għandna ħin. Għax nixtieq li l-kollegi kun jistgħu jintervjenu wkoll. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura Toma, ħat nota ta' min jixtieq jitkellem. Naddu kelma peter Iva nixtieq nirringrazzja Sinjura Toma għal din l-ispjegazzjoni. Jiena ma naħsibx li tagħmel xi differenza kbira li ma qasam ta' politika inti tkun qed titkellem dwaru, jek jiġifieri jekk aħna t-tkellem dwar sajt u it-trasport. Il-punt dajjef ta' kwalunkwe aqsam ta' politika dejjem huwa l-implementazzjoni naħseb li ħafna minna ma konxi ta' dwar aħna tajbin biex nfasslu regolament, nistaw eh, nivvitaw ċertu inizjattivi, ma mbagħad meta niġu għall-implementazzjoni, eżekuzzjoni, konformità, f'kull stat, f'kull politika tal-Unjoni Ewropea hemm oqsma fejn il-prestazzjoni hija verament ħażina. U jiena naħseb li l kollegi ħajaqblu miegħi. Hemm ħafna eżempji ta' dan. Issek nistawx nirranġaw dan kollu permezz tal-emendi huwa punt irrilevanti jiena ngħid li hemm bżonn li jkollna bilanċ bejn l-ispezzjonijiet u politika oħra jiena ma naħsibx li t-tweġibiet tal-kummissarju kienu eh, rilevanti għaliex jisiru ħafna ispezzjonijiet, hemm ċertu monitoraġġ tal-bastimenti, ċertu prassi, ħafna arranġamenti differenti ta' monitoraġġ jistgħu jsiru iżjed minn darba kuljum, imma dan ma jfissirx awtomatikament li ikonna ġestjoni effettiva tar-riskju. Jekk ikonna proċeduri ta' ġestjoni ta' riskju hemm bżonn nassiguraw li dawn fil-fatt jiġu implementati sabiex is-sajjieda eh, li jkunu qegħdin jistadu fl-ibħra ikunu siguri u li l-miżuri jiġu rispettati. l konformità hija essenzjali. Hemm numru ta' sajjieda li konformaw ma' dispożizzjonijiet kollha imma huwa essenzjali li dan isir il-ħin kollu. Għalhekk hemm bżonn ta' ispezzjonijiet kif suppost u għandna bżonn ta' infurzar effettiv Jena naħseb li anka il-taħriġ u importanti għawek. Proċeduri ta' taħriġ u rekwiziti, il-sistema kollha kemmi ta' sanzjonijiet hija varjata vera. Għalek dawn huwa ftit uħut mill-punti li jena ħan ippreżenta emendi għalihom. U palma qed meta kellimt il-Kummissarju, hemm il-punt tal-arranġament tal-Ombudsman kif ukoll il-kwistjoni kollha kemmi ta' konformità effettiva mal-implementazzjoni. Għalhekk jiena ħankun qed nippreżenta emendi biex inkopri dawn il-punti kollha. Grazzi ħafna il-kelim li mis. Grazzi ħafna sur President Iva nixtieq nifraħ lill kollega tagħna Isabel Thomas għal rapport li bħalma qalet kella tagħmel iżjed għall-arfin tagħha milli għax hemm wisq data, jiena naħseb li dan huwa punt ta' tluq tajb ħafna. Naħseb li l-żjed importanti huwa fuq dan is-suġġett, ġi suġġett tal-kontrolli, hemm bżonn ta' armonizzazzjoni. Jiena din li se ħaġa nħass li importanti li jkun hemm pożizzjoni l-istess it-traspożizzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea mhijiex adegwata u dan joħloq ċertu diffikultajiet. Jiena naqbel ħafna miegħek li hemm bżonn nitħlu aktar fid dettall fuq is-suġġett tal-kontrolli fuq it-traċċabilità tal-katina kollha kemmi bħalma semmejt inti mill-baħar sal-mejda tal-ikel. U naħseb li hemm differenzi kbar. Naħseb li hemm ukoll ċertu punti li rridu intejbuhom fil-leġislazzjoni attwali. Naħseb li mhuwiex biżejjed il-leġislazzjoni eh, komunitarja, it traċċabilità u l-applikazzjoni li jagħmlu eh, l-istati membri. Hemm vojt hemmhekk u rridu nkorreġuh. U rridu nsemmu wkoll u nenfasizza il-punt 23. Hemm bżonn napplikaw ekwivalenza fuq il-prodotti importati anka Eh, li konna ekwivalenza li xinkella fl-aħħar mill-aħħar fil-settur ta' saj professjonali qed inkunu ibsinu fis-setturi l-oħra le hemm bżonn ekwivalenza għal prodotti importati, ovvjament, u anka fil-kumplament tas-sajt. Iġri dinja xi ħaġa li teżisti fuq livell professjonali imma iġri teżisti wkoll anka fuq livell ta' passatemp. Għalhekk aħna ħankunu qegħdin nissuġġerixxu xi emendi xi titjib anke jekk huwa diffiċli ħafna, imma ċertament jiena nixtieq li nikkorreġu eh, xi punti fil-leġiżlazzjoni innifissa ma nafx kemm huwa possibbli imma aħna ħanippruvaw intejbu ngħidlek proset eh, Isabel għax ma kienx faċli wieħed jagħmel eh, rapport fuq dan is-suġġett. Grazzi l-Isabel Tamal dan il-rapport suġġed diffiċli, kompless ukoll, importanti. U tajjeb li nkunu nafu x'inhu jiġri fir-realtà. Fi frar, pereżempju, jekk niftakar sew, eh, kontu f'Galizja intom pajjiżi biex eh, taraw x'inhu jiġri hemmhekk, taraw x'inhu tħassib tal-awtoritajiet u s-settur fir-rigward dawn il-kontrolli Kapħal maqalet qalet Klara, huwa importanti li jkun hemm fil-kontrolli mhux biss il-mod kif tiġi implementata l-leġislazzjoni, però anki kif tiżvolġi imbat. hemm bżonn li jkun hemm imbat Imbagħad l-element fakultattiv il-punt eh, l-insibu eh, punt ħamsa tar-rapport. Il-kontrolli Meta konna hemm il-leġislazzjoni trasposta, rridu naraw li konna hemm applikazzjoni uniformi. Imbagħad punt ieħor qed ħasseb il-qassam, regolament tal-kontrolli. Il-żmien ta', ta eh, avviż minn qabel fir-rigward tal-ħadd. Il-flotta li tkun qiegħda tistat eh, mal-kosta ma tistax tħallija tistenna 4 jew 5 sijat. Din il-problema però naħseb ir-rapporter familjari sew miegħu għalli spiegajni u l-Afganisja. Imbagħad dak li ma jistax ikonna wkoll u għalli jkollna partijiet serji u partijiet inqas serji. Qed nirreferi għal sajt IUU hawnhekk jiena għandi għandi d-dejta tal-Kommissorju mill-2010 għal-2015 mid delegazzjoni kollha ta' importazzjoni saru l-41% kienu minn Spanja, l 89 minnhom kienu minn naħa ta' Spanja. Imbagħad warajna kien hemm ir-Renju imbagħad wara xieġri, qed jidħol kollox hemm qed jidħol xejn. Kif qal kummissarju, qegħdin inkomplu importa aktar minn 60% tal-ħut tagħna hemm ċerti portijiet li huma serji u portijiet oħrajn li eħarsu lejn naħa l-oħra meta niġu għall kontrolli Għandu jkun hemm benchmark, xi ta' benchmark, għandu jkun hemm perċentwali minima ta' verifika mitluba l-kull port. U grazzi għal ħra neprezenta xie emendi issa, pero mil-bqija naqbel mal-approċ ġenerali tal-rapport, u nifirħel għal ħra. Fil-qosor jina u koll nishtin ringrazzja rapporter għal dan il-rapport, nishtin nejt li ċertu tħassib li naqblu u wkoll dan huwa suġġett importanti ħafna, ħasseb il-ħafna sajida wkoll. Huwa importanti li niżguraw l-kontrolli ma jfissrux diskriminazzjoni lanqas. Naqbel ukoll li s-segwitu issa għandu jsir mill-bastiment sal-plat tagħna. Jena xedaw tal-grupp tagħna kont u se nkompli nsegwi mill-qrib dan is-suġġett mbagħad eventwalment nippreżenta xi emendi wkoll. Grazzi. Onorevoli Nikolaj. Jena nishtiq nirringrazzja l-Izabel għal-prezentazzjoni, għad diffiċli, naqra provokanti, iżda irridu li namluħ sew din id-darba għaliex fil-fema tiegħi il-kustjoni illi kellna fl-implementazzjoni l-2009 tal-rekomendazzjoni kien minħabba il-formulazzjoni lingwistika tal-leġislattiv tal-leġislazzjoni u allura rridu deċiżjoni għaliex hija speċifiċità fil-industrija tal-pajzi ta' stati membri kollha u allura rridu nirrispettaw il-kontura ta' kontroll ta' speċifiċitajiet u naħseb illi għanna bżonn li konna akki ta' standards minimi għal kontroll. Aħna rridu nidentifikaw il-prinċipji tal-kontroll u li jkollna eh, klawżoli li jkunu validi għal kulħadd u mhux għal raġun partikolari jew ieħor. Għaliex x'unika soluzzjoni għalli jkollna biex ikonna titjib tal-kontroll u li jkollna regolament revedut. u iktar iktar sot. Irridu kol jkollna l-istess trattament tal-kontrolli tas-sanzjonijiet għaliex dan ser jinfluwenza il-kwalità tal-kontrolli u riżultati mhuwiex normali li fl-istati membri illi dan il falsifikar huwa jittrattat bħala infrazzjoni ksur tal-liġi fuq l-avvel amministrattiv jew ċivili. Aħna għandna bżonn li kulħadd jara l-istess bl-istess mod. U anki fuq l-informazzjoni professjonali. Naħseb illi hawnhekk jista' jkollna standards minimi li jidhom jistgħu jkunu valabbli għal kulħadd, validi għal kulħadd. U illi Imma oħrajn illi jistgħu jiġu speċifikati u huwa diffiċli li stat membru eh, jagħmlu stat membru mbagħad mhux ieħor. Għax kulħadd qed fl-istess sitwazzjoni xek fl-industrija tas-sajt. Tfadal ħafna x'naqtfu dawk il-pajjiżi illi mandomx industriji kbar, e, jawis li t-natolbu ċertu affarijiet. Għandi ħafna emendi xinressa u nistenna it-tini dibattitu fuq l-emendi kollha sabiex ikonna rapport tajjeb u nittama u nirkonoxxu li dan ikun faċli nagħmlu hekk. Grazzi. Grazzi. Il-Kummissjoni Fabrizio. Grazzi u kol. nirringrazzjaw l elizabel Toma għal rapport illi prezentatilna dan huwa rapport illi konferma l-elementi li diġaħna semmejna eh, dak li huwa l-evalwazzjoni tar-regolament tal-kontroll u aħna nafu illi l-problema prinċipali li għanna l-lum huwa l-implementazzjoni ta' ta' dispożizzjonijiet tar-regolament Irdu niftakru li dawn l-istati membri di u responsabli għal dan il-tip ta' regolament u li kommissjoni fl-imkien ma l-Aġenzija ta' Kontroll ta' Sajt jaċċerta ruħu li aħna seri konna implementazzjoni li rispettaw ir-regoli u l-obbligi tal eh, dan ir-regolament iżda ma jwaqqafnix li mill fat li għanna f'xi stati membri li f'xi każijiet iridu jġidu kontra ċertu problemi fl-implementazzjoni ta' din ir-regolament. U allura nixtieq inserħilkom moħħkom, serraħ moħħi l-Kummissjoni wkoll Eh, il-komitat propjament fuq li l-eżerċizzju ta' sorveljanza li tagħmel il-Kummissjoni mhux mhux biss fuq l-implementazzjoni imma anke s-sorveljanza tal-kontroll tal-leġiżlazzjoni aħna ma sawx nkunu preżenti ovvjament fuq il-punti kollha u l-problemi kollha. Imma aħna minkejja kollox aħna bdejna mill-Istati Membri issa Eh, l sa xi snin eh, ma l-istati membri xogħol li huwa pjuttost eh, dettaljat fuq il-problemi li wieħed jara fl-amministrazzjoni mod partikolari fuq il-politika ta' kontroll ta' spezzjoni, kwistjoni ta' uniformizzazzjoni, ta' taħriġ ta' implementazzjoni minnat ta' numru ta' strategija li jridu jirregolaw il-riski. Ġifiri aħna għandna l-problemi, jiva veru, għandna l-fuħ dan, naħseb li il-rapport għandna bżon tajab li jisħafu dan il-problemi. Imma nfakkar li dan huwa xogħol li huwa kontinwu, aħna kellna ċans fis-seminarju nhar il-ġimgħa illi namlu parti mill fuq il-informazzjoni u l-konsultazzjoni pubblika li wasala għal ta' mistoqsijiet ukoll u dan huwa sempliċiment l-ewwel pass illi aħna kontrollaw mal-kumitat fuq ir-regolament tal-kontroll. Jiġifieri eh, aħna disponibli bisħi li għal-komitat u meta jkollkom tirun eh, tridu, eh, sur president li nitkelmu sabiex tamlu kol anki xi kummenti addizzjonali. Grazzi, tamma forsi inti għandek xaġa xizzit le Mela, skadenza huwa 27 ta' april il-kol taqblu. Għamil tajjeb wis. Mela, l-emendi, l aħħar punt fuq l-agenda. Il-kontroll fuq trilogu. Nifakkar li ħadd l-inizjattiva illi nżid fil-Kumitat tal pesh eh, ponta diskussjoni fuq it-trilogu eh, kif jipprevjeni regolamentana e, eh, biex il-tim ta' negozjati kun jistaw jinformaw il-Komitat tal pes fuq id-dossier kollha li għadhom għaddejjin li tiġi negozjati fuq livell istituzzjonali. U ġew votat illum fuq il-pjaniet pluranwali tal-Baltiku u l-Reston fil-Mediterran. Fadal ukoll il-diskussjonijiet fuq il-sajt ta' stokkiet tal-fond. Eh, nasib ħafna minnkom u koll ridu jitqiraw u jismiru ruħom fuq dan id-dossier. U allura, allura, xadaw rapporter fi 23 ta' frajdi għed li u li jekina sejr zbal, eh, dan il-rapporter fis-6 ta' aprili għada, biex issa fis-26 ta' april ikonna laqa xadaw ieħor ħajjetina rapport għada eh, biex nifinalizzaw il-pożizzjoni tal-tim tal negozjati u data wkoll tiġi fissata fuq ċilogu ieħor bil-Presidenza Olandiża l-24 ta' Mejju. Ta' waqt ngħid eh, skont il-rida tal-kolleġislaturi fuq dan il-proġett laqal babot tal-regolament biex nasu għal-ftejil. Għalhekk issa ngħaddu minnu fiħ l-Sinjura Toma illi eh, se jitkellem fuq il-negozjati u fiex fosanna. Bejwet u ieħor menu. Iva inti tkollox il-President effettivament aħna kellna laqat eh, ta' Shadows f'Diċembru E, fil- mux ta' qabel meta qabel qabel aħna kena u għada ħajkonna kifett inti laqa mal shadows biex nfinalizzaw negozjati u strategijiet għanna mbatt eh, fis-26 april tal-24 ta' Mejju Jem problemi kbar. Et l-komitat li jħna na problemi għax biex nsibu post, il-sala, għat-trilogi. Ġifiri, xaħġa li nfikon niftamu mal-konsil fuqa. Eh, ħasra għalix il-trilogi, zewċ trilogi li ta' kellom jisiru l-konsil, għal-parlament biex ħagġa tajba di. Għax ma tajniex jisibu sala għawek. Fi nisħaq li segretarjat jgħamlu l-iktar li jista biex eh, jaraw eżattament eh, kif ħansibu sala, għax hija problema di, nsibu fejn fejn għodu fil-parlament. U eh, forsi sur president jekk l-affar ta' sew tisir daqshekk komplikati tista' tirreferi għal president tal-Parlament biex din tkun xi ħaġa li tiġi tkun iffaċilità tajba iva, mela le xi ħadd ieħor. Surġadu? Rapporter, shadow rapporter għal ħodor. Iva, grazzi, sur president. Fil-fatt għada għanipruvaw nifinalizzaw pozizjoni tal-Parlament qabel it-trilogu mux dejjem hija kienet faċli u hija faċli iżda naħseb irnexxinna li nsibna l-mod kif aħna insib mm, mod kif aħna naħdibu U naħseb nistgħu kun ottimisti għal għada li nistgħu naqslu biex niffinalizzaw affarijiet li jumpot huma pjuttost uh, diffiċli, ma sew sew sibna dan il-metodu ta' ħidma tajjeb. Eh, jina nistedinkom biex nsibu bil kemm jista' jkun. Eh, għanna bżod it-storja ta' trilogu, għonek eh, li rridu nqisu, nsibu linja ħamar, jprovaw nalbuhom, u b'ximot naslu għal-ftajim. U naraw eżattament kif nistaw nsibu eh, soluzzjoni. Signor Toma, Iva, Offert mux ġem daqseg faċli, jena kti permetti li, mandiċ intenzjoni la mela, ma jina sepp illi inni niprofa li xwaqt li, peress li minħabba qed niprofaw naċċeleraw il-proċess tal-trilogu, jisibna illi ċertu kollegi eh, mux qegħdin iħaffu daqsek mux għedin jaġru bizzejiet. Anzi, il-proċess mħaffif, eh, il-proċess ehm, waqaf il-rankatura li kien qabad u dinja ċertu problemi li jina xtaqt nżemmi. Ebda komment? Aħna, l-importanti li taqqa għada li meċi l qoddim għada. Aħna, il-koll għanna bżon illi in sibu ftejn kemm jista' jkun. Iġġifieri, ningrazzjakom il kol tal-li ħadtu sem f'dan iskambju ta' femmit, iskambju li kien għandna regolament fuq trilogi. Grazzi. Narakom fit-tlieta